So, liebe Kolleginnen und Kollegen, äh, meine Damen und Herren, herzlich. Mela tajib wis, eżis kollegi, sinjuri, nil-għawkom għal äh, Kumitat tal-Ambjent fiħdan il-Parlament Ewropew u l-lum aħna għanna avveniment partikolari, speċjali għanna smieħ. U Din i dwar il-konferenza li s-sessir sena li ġeja frio de Janeiro, il-laqat s Rio plus 20, u illum għanna esperti eccezzjonali. Għandhom prof, expertise differenti u għalek aħna fiħdan il-Komitant tal-Ambjent fil-Parlament Ewropew fassan ambizjonijiet ċari li aħna nixtiequ namlu affarijiet rigward l-iżvilupp sostenibbli. U fiħdan l-istituzzjonijiet fil-Parlament Ewropew hawnhekk fl-Unjoni Ewropea aħna konna magna li qed dan il din il-kwistjoni tibdil tal-klima, biodiversità u rridu wkoll nkunu involuti mill-qrib f'din il-laqa ta' Rio Plus 20 għalhekk għandna esperti Fuq dan is suġġest nixtieq introduċi u għandna l-ewwel round fil-fatt. Il-rappreżentanti qegħdin unna fuq il U hut mill-rappresentanti u kol sejr naqdu maħna aktar l-qoddim għanna l-sur Ashim Steiner, direttur eżekuttiv għal program dwar l-ambjent tal-ġnus maquda. Nil-għaw kawnek intuħ merba f'dan il-komitat un bat għanna s-sur Karl Falkenberg, li għad direttur ġenerali għall-ambjent huwa id-Direttur Ġenerali għall-Kummissjoni Ewropea f'dan il-qasam. Il-bira ħahna konna flimkien fil-bini ta' Charleman biex niftħu l-ġimma eh, tajba l-ambjent. U issa nixina merba kol Peter Wooders li huwa ekonomista oli għal fl-Istitut Internazjonali għall iżvilupp Sostenibli ntuk merba u għawk u nishtiq kol nati merħba lil Marta Kuxena Rojas li hija il-kap għal Global Advocacy għal Care International. U għattini round mbagħad għandna Bryce Lalonde li huwa l-koordinatur eżekuttiv għal konferenza tal huwa l-koordinatur eżekuttiv ta' ġisma u dal-konferenza tal-2012. Qed nara wkoll is-Sur Derek Osborne li huwa l-President tal-Stakeholder Forum mill-President Sangeriza għanna Lissandur Fulop u nasab dak kollox għalissa. Is-Sur Neiva Tavares, l-ambasċatur għal missjoni fi Brażil lejn l-Unjoni Ewropea ħajkun ma' aktar qudiem. Mela nixtieq ngħid li jiena kelli l-opportunità fl-ewwel konferenza tal-ambjent li nkun preżenti fi Stokkolma dak kien 40 sena ilu. Dak iż-żmien kien hemm biss 3.8 biljun ruħ u issa sa Ottubru li ġej nistgħu ngħidu li ħajkun hemm 7 biljun is seba' biljun persuna ser titwilet fl ta' din is-sena. Ma nafx jekk is-Segretarju Ġenerali tal ġinus Maqda u xħajtih xi rigal speċjali għaliex fil-Ġermanja il-President Ferrera li normalment dejjem jagħti rigal lil ħames tifel jew tifel li titwes kull familja. Ovvjament irridu naħsbu dwar il-kwistjoni ta' kif l-umanità ser tkompli fil-ġejjieni Aħna l-koll għanna l-idejat tagħna hawnhekk u nixtieq nagħtikom merħba l-koll u ħanimxil qudiem issa ħanati l-kelma li sur Ahim Steiner, dekurettur eżekuttiv tal-programm ambientali ta' ġus maquda ħanti 15 minuti sabiex bekk ikollna ċans biex nagħmlu mistoqsijiet u anki mwiġbuhom. Jekk jogħġbok. Grazzi ta' sew John Lylan u l-odwa tajba l-kulħad, grazzi tal-opportunità li tajtni biex nindirizza fissem il-familja tanta ġusma Uda u l-kollega tijaj f'Bris Lalond, ħajkun fit-tini diskussjoni. Kif għal Sir Joe Linen diġa għonek mux jtenħarsu bizej konferenzi ta' Rio plus 20 ma u kol lej Stokkolma plus 40 u forsi nħarsu lejn 60 sen oħra, 50 sen oħra, il-komunità internazjonali prova issib pjattaformi u anki il l-mezzi biex tkun tista' timmanistra eh, dinja li dejjem qiegħda tikber f'termi ta' konsum, dinja li qiegħda medda mill-bdila ambientali kif qed nara madwar id-dinja, ktarsu lejha minn perspettivi ta' sigurtà nazzjonali, sigurtà tal-enerġija, dik tal-ikel, dik tal-ilma, jekk tħarsu leha mill-perspettiva ta' kif avveniment ta' temp jew inkella arar f'naħam ta' dinja tista' taffetwa l-prezzijiet globali tal-ikel. Tafu li ħna din nejxu fi żmien fejn is-sigurtà tal-enerġija, sigurtà tal-ikel, il-bdil um, tal-klima huma kwistjonijiet li mhux biss li namministraw dimensjoni globali imma rridu naraw il-prospetti ta' fejn u sostenibbli u fattibbli l-iżvilupp. U dan qed ngħidu mhux biss minn lat ta' sostenibilità, manka minn ta' ekwità. Dawn iż-żewġ termini ekwità u sostenibilità jiena nemmen li huma qed jiddefinixxu il-futur ta' relazzjonijiet internazzjonali ta' bilħaq mhux qegħdin jiddefinixxu diġà ddefinixxew u jekk inħarsu lejn is-sitwazzjoni dinjija llum għandna it-trade rounds tal-Doha, in-negozjati tal-kummerċ, il- il-laqa ta' sostenibilità li f'New York li ma waslitx rizultati ma t-nitkelmu dwar is-sustanza minħabba nuqqas ta' po kwistjoni politiċi anka ta' territorju okkupati nibdew napprezzaw li ħafna minn dawk l-affarijiet li qed nikkonsidraw bħala l-elementi frustranti ta' multilateralizmu nsibuha mhux ibbażati fuq il-frustrazzjoni ta' multilateralizmu u l-pjattaformi marbuta tagħhom u strutturi imma hija l-mod ta' kif huma strutturati il-politika tagħna, ġeopolitika tagħna, e kif naraw għallum. Aħna ppreżentajna fi Brussel bħala parti mill-Green Week kwistjoni marbuta ma' decoupling din hija panel ta' rizorsi li jeżistu ħarsu lejn il-konsum ta' rizorsi fil-40 sena li jmiss u minn ma nidħol ħafna dettalji dan ir-rapport jipproġetta ħireċ mill-kwistjonijiet ta' kostruzzjoni, biomaterjali u rizorsi oħra naturali u dawn qed jitriplaw meta nqisu l-konsum tissa u l-2050 issa ekonomista, strategista politiku jew amministratur ta' kumpanija jista' jara li ovvjament dawn mhumiex affarijiet li nistgħu <laughs> nammin ma jriskju għalli għall-ekonomija globali. Hawnhekk wasanna l-konferenz oħra, Rio Plus 20, et hawnhekk qegħdin nippruvaw nħarsu lejn Rio tal-1992 meta l-dinja kienet laħqet tip ta' kunsens. U nix nibda billi nisħaq li hekk kif id-dinja qiegħda tippjana li tiltaq f'Ġunju f'Rio de Janeiro, 40 sena wara Stockholm, madma 20 sena bis wara Rio. Dak li nsibu fil-pjan ta' negozjati u develop, zvilup sostenibli. Naħseb intom li kontu Rio, artikolajna vizjoni u, u anka stampa biex najduwek ta' bejn in-nazzjoni ta' fejn qed nippruvaw naslu. Dawk li teħarsu lejn dil-konferenza qed nippruvaw forsi nibdew mill-bidu, però ma naħsibx din il-kwistjoni mhix qiegħda fuq l-aġenda u mhux dak li u bizonjus. Il-konferenza għal żvilupp sostenibbli ħatibqa l-istess sanijiet dak li qed nippruvaw nindirizzaw illum u għalfejn aħna ma konniex kapaċi nħaffu it-tranzizzjoni li jiżvilupp sostenibbli qegħdin qed ipprova jbassar. Wet mill-għanijiet tal-konferenza i dik li mseħa ir-reviżjoni u l-analiżi tan-nuqqassijiet u nippruvaw nisnifmu ta' dak li ġara u dak li ma ġarax. Issa, il-periklu tal-multilateralizmu u fuq minn ħanitfaw il-ħtija. Hemm kandidati li għajdu l-pajjiżi Eh, il-pajzi għedin jizviluppaw mux għed jizviluppaw bħeffa bizzejiet. Umbat hemm indikaturi li qegħdin jiġu artikolati. Lan prinċipali mhux nqogħdu nitfgħu il-ħtija ma biex nifmu għalfej aħna ma għadġilniex il-pass u kif nistgħu nimxu l-qoddim. Lan tal-konferenza u li nerġgħu nimpenjaw ruħna għal prinċipji ta' Rio l-1992 design. U ma nerġawx nidħu kwistjonijiet li mhux ħa aktar oqsfa intellettwali u politiċi ma joħolqu aktar eh, lok għal nuqqas taqbil. Għalhekk lan u l-inħarsu li kwistjoni tidredin joħorġu. Daw il-kwistjoniet però ħafna minnkom jgħidu li diġà qegħdin fuq mejda, pero it-tibdil ta' klima diġa li kwistjoni li kienet diġa edha fuq il-mejda ma' kwistjoni u kol li edha parti mir realtà ġeopolitika ta' naħna ninsabu f'nofs moment diffiċli ħafna fil-proċess tal-klima fej il-progress tal-axħar 20 sena u ftakru dejjem li dak kien proċess verament straordinarju li ħriġna kwistjonijiet li kienet meqjusa bħala xjenza spekulattiva għal dik li magna ta' trasformazzjoni f'dawn l-axħar 20 Eh, dawn l-ħar sekli, mobilità, trasformazzjoni, industrializzazzjoni u bidla fl-atmosfera, bidla fil-biosfera, adattament, il-futur tal-agrikoltura, eccetera, eccetera. Jina nemmen li meta ħna nħarsu l konferenza ta' Rio, speċjalment pala parlament, pala Europa, u fil-fattu għa privileġġ jinn l umijad bil eda fil-Parlament Ewropew meta jiena parti mill-ġnus maquda u għet nkellimkom dwar x'inhi t-tmexxija meta bħalissa l-dinja għedha titkellem u mhix imħejja bizzejet ta' jibqal tali summit. Aħna f f'sitwazzjoni fejn id-dinja żviluppata edha torok il-weġat taħħa u tħares il-krizi taħħa, kriżijiet taħħa. Pero xorta wahda għadna ma mnix agenda koezjava ġeopolitika, għanna diverċenzi bejn pajizi sviluppati minħabba interessi differenti għanna eh, per eżempju stati gżejjer zar ma setawx iqablu jkunu konformi ma l-ideja sul prinċipi ta' stati akbar. Allura rrit ikun hemm ukoll eh, aktar koerenza għalhekk dan l sfons fl-istess waqt aħna għandna udjenza u nies ta' atturi ekonomiċi tista' ssejħulhom imprendituri fil-settur privat imma anke soċjetà ċivili li da tħares lejn komunità internazzjonali toffri tmexxija. Ġivri minnaħa għanna konstellazzjoni politika diffiċli u mbagħad aspettattiva qawwija li jekk Rio ħajkun ta' suċċess tipprovdi u taħti tweġiba ta' kif aħna ħana amministraw l-iżvilupp tal-futur tagħna bħala komunità ta' 7 biljun ruħ. U u 35-36 sena oħra nkunu 9 biljun fuq dil-pjaneta. Mela għan żewġ temi li huma prinċipali għallaqa tas-sena li ġejja l-ekonomija nadiva fil-kontest l sostenibilità tal-iżvilupp u l-qafas istituzzjonali għal iżvilupp sostenibbli u għalhekk ta' bilħaq għandna żewġ temi ma jmorrux lura għal żvilupp sostenibbli ma ta' bilħaq jippruvaw l-attenzjoni tagħhom għalfejn aħna ma ix il-pass, xinu ma lezzjoni li rridu nitalmu. U sa ċertu punt l-Ewropa Edha f'pożizzjoni fortunata ħafna x-permessa l-evoluzzjoni tagħha ta' ambjent ta' politika progressiva u naħseb it-talim li aħna ħadna u anke kif il-Brussel u dinamika ta' bej Brussel, il-Parlament Ewropew, il konsil u l-Stati membri nazzjonali setaw joħorġu daw il-kwistjonijiet tassew waslu l-istati membri biex ikollhom aktar pożizzjoni komuni dan huwa qasam li aħna rridu nifmu nifmu kif dawn il-lezzjonijiet japplikaw fuq livell ta' komunità globali. Forsi perspettivi u sfidi differenti. It-tieni jiena nemmen li f'ħafna rispetti diskussjonijiet li intom diġa kelkom fil-kontest tal-politika tal-klima u f'termini ta' biodiversità u natura 2000 il-politika agrikola komuni kemm minn dawn il-muturi u anki l-evoluzzjoni tal-ekonomija nadifa kif ser jizviluppaw jisseħħu. Għawnek ħan enfasizza li b'tali mod fil-program tal- l-ambjent fil-ġnus ma'uda, ħat nipruvaw nartikolaw ma l-aġenziji kollha tal-ġnus ma'uda kif l-ekonomija nadifa ma tkunx alternattiva għal ekonomija oħra. Din l-istrateġija, din id-diskussjoni tixħet l-attenzjoni tal-mod kif aħna nilqaw l-ekonomiji llum u nmexxuhom li ekonomiji ġodda li huma eh, inqas intensivi fuq l-użu tal-karbonju, inniċsu anqas. In u naslu f'punt fejn il-kapital naturali tagħna, l-infrastruttura ekoloġika tal-ekonomija tagħna qed titqies biss bħala operazzjoni li tintemm imma li wieħed ikun jista' juża b'mod sostenibbli riżorsi involuti. Meta nħarsu li l-ekonomija nadifa dak li dak li qed jiġri u tafu affarijiet li ebbi nesperjenza għom fil-ħamil ħaj. Anka l-ekonomiji emerġenti fil-fat edin jimxu pass maġel. Iċ-ċina u l-Brazil, ħafna drabi u l-Indja, mumiex ikonna l-ideja li ma jridux iħaffu l-pass, pero ħarsu lejn l-istrutturi ekonomiċi tagħhom, il-politika tagħhom, jakux pjan ċinis ta' ħames fuq ħames snin jew il-Brazil. Hemm verament eh, passi li ma konniex qegħdin nissuhom qabel, allura rridu nassikuraw kif 140 nazzjoni oħra li din jisfiluppaw ruhom il-stati gżejjer nazzjonijiet oħra mhumiex imblukkati jew staġnati f'xi 20-40 sena ta' ta' nuqqas ta' żvilupp. Għalhekk aħna hawnhekk hekk ħan diskutu fil-konferenza ta' Rio. Ħan diskutu dawn l-affarijiet Is-sistemi multilaterali tagħna jinsabu taħt studju qawwi l-proċess ta' negozjati qed jiġi kritikat fil-kuntest multilaterali. Forsi fi Brussell intom tistgħu taraw dawn id-dilemma tifmu aħjar minn oqs moħra fid-dinja, per ħana jida sempliciment, id-dinja frio stabilit il-żvilupp sostenibli, pero għamlet dan l elementa tal-istrateġija li fil-fat zamna lura ħolqot tlet pilastri li saru tlet alabastri biex najdu hekk. U dawn huma il-pilastru il ambientali, pilastru ekonomiku u pilastru soċjali sa dawn is-separazzjoni ta' perspettivi rridu nimxu li minn min daw it-tlet perspettivi u forsi kuna tlet third helix biex najdu, għak kunu ġifri marbuta fl-imkien, il-konċett tal-ekonomija b'xi mod jew u artikolazzjoni ta' dan kollu, il-bidlit ambientali li għedin isiru, iridu wkoll kol r-riżultati soċjali u ekonomiċi. U fil-kumitat tiegħek jekk tħares lejn is-saħħa pubblika, sur President, jew affarijiet ambjentali jew eh, il-kwistjoni politiċi ekonomiċi u tasta tarhom. Il-WHO jgħidu li wieħed minn erba' nies li jmutu b'mod prematur fid-dinja, il-mewt tagħhom hija marbuta ma' kwistjonijiet marbuta ma' l-ambjent. Allura fuq dan il fuq dan il-ħsieb Umbat, il-xol nadif, xol tajpa l-ambjent, xol u kol um, tkabbir ekonomiku. Irridu nkabru l-ekonomija tagħna ġanna 9 biljun persuna fuq il-pjaneta, il-produzzjoni ta' servizzi u produzzjonijiet, però ma nistgħux nibqgħu nibnu fuq il-mudell tal-passat u għalhekk fil-kontest ta' tisħiħ tal-qafas ta' istituzzjonali kif ukoll istituzzjonijiet ta' ġus maquda u l-pjattaformi dan hu punt li nsejħulu governanza ambientali. Jekk il-bidla ambientali tant importanti bħala mutur illum biex namministraw konsens globali u l-kapacità li naħdmu mod kollettiv, b'si strutturi governattivi, eh, modelli u 40 sena lura, da mhux ħajilħa ovvjament il-lanijiet li nixtiequ. Però irridu nħiddu deċiżjonijiet li huma soġġetti għal approvazzjoni u l-Assemblea Ġenerali mhux ħajkollok tmexxija però kif suppost. Għalhekk iridu nħarsu lejn l-abilità ta' ġisma u biex tipprovdi dak li tipprovdi l-WHO għal politika tas saħħa kif ukoll dak li għandu x'jaqsama tmexxija ambjentali dan jinsaf ħdan l-aġenda prinċipali. Grazzi. Ja, Achim uh, Steiner, thank you very much. Grazzi tas Sir Steiner għal dan din l-introduzzjoni tant qawwija b'saħħita battinna messaġġ pjuttost ċar għal konferenza ta' Rio Plus 20 forsi x-subbosta l-udjenza li aħna nażew sessjoniet l waħd waħda hija fuq il-green economy, ġifri l-ekonomija tajba l-ambjent, u l-oħra fuq il-governanza ta' żvilupp sostenibli u kif tista' tiġi mtejba. Inti dal-għodu diġaħaris lejn kif aħna nistgħu insaħħu, insaħħu l-istituzzjonijiet U minħabba l-fat li aħna responsabli għall-ambjent u l-saħħa għanna l-eżempju da WHO, l-Organizzazzjoni Dinja s-Saħħa, u ma nafri kemm forsi xi tip ta' organizzazzjoni globali għall-ambjent li jkollha simili, kompetenzi simili u kun tista' tieħu anke tip ta' deċiżjonijiet. Umbat għanna l iżvilupp sostenibli minnar ma nqodu nippuntaw subajna Ovvjament, dinti taf mill-konferenzi tal ġins maquda nistaw nifmu dan il-kunċett. U nixtieq nirringrazzi lil Antonio Vilgilante, rappreżentat tal ġins maquda ġewwa Brussel, aħna din naħdmu l-kol flimkien permezz ħafna kumitati tal-Parlament u t-tim tagħkom. U qabel ma nagħti l-kelma lis sur Karl Falkenberg, direttur ġenerali tal-Kummissjoni, nixtieq nagħti merba lis sur Jaloslav Petraz, direttur ġenerali tal-Kunsill ġifiri il-presidenza ta' 27 stat membru ma kollu jmjaqdu dmir tagħhom u, u ma msiba fiħdan eh, l-istati membri u fil-imsiħba fil, tal-ġnus uda. Garl, xinu l perspettivi għal Rio Plus 20 għal din il-konferenza jek joġbok? Um, thank you for... Uh... Grazzi. Grazzi tal-li studentuni għawnek għal din il-laqa. Grazzi lill-ħim tal-li i-prezentanna il-kwistjoni. Ma taqsek komprensiv. U dan jaqbel ħafna modi ma l-opinjonijiet ta' l-Unjoni Ewropea dwar dawn il-kwistjonijiet. Aħna mħasba dwar l-sfidi globali mifruxa illi kemm inti u ħim referejtu għalihom għanna perspettiva ta' 9 biljun persuna fl-2050 nafu li dan it-kabbir demografiku qed jisir l-aktar fil-parti tal-pjaneta li qed tiżviluppa u nafu illi l-żieda fid-domanda hija akbar milli kella tkun kieku dan it-kabbir kellu jisir fil-parti ta' dinja fej diġa livell ta' għajxin tajjeb. Aħna mħasba dwar l-implikazzjonijiet ta' rizorsi marbuta ma' dan l-iżvilupp fl-Ewropa din is-sena. Aħna qed niffukaw bħala l-ewwel priorità tagħna dwar l-effiċjenza fir-riżorsi. Irridu nsiru aktar konxi ta' dawn il-limiti illi jeżistu, rridu niżguraw illi fl-Ewropa aħna nagħmlu x tagħna nibdew nibdlu l-ekonomiji tagħna fid-direzzjoni ta' aktar effiċjenza fir-riżorsi, naqsu kemm jista' jkun il-materjali u nidħlu f'ekonomiji ċerti kemm jista' jkun, ikonna ekonomiji ċerti. Issa aħna konxi wkoll illi dawn huma fenomeni globali. Għalhekk ninsabu ħirqana għal Rio Plus 20 din hija opportunità importanti immens. Il-Kummissjoni qed tiffinalizza komunikazzjoni għal kunsill u għal parlament dwar il-viżjoni tagħna għal konferenza ta' Rio Plus 20 u r-riżultati possibbli li jista' jkun hemm Aħna qed insegu diskussjoni aktar mifruxa illi kienem fitħejja għal dan. Is-suġġetti jew l-għanin huma green economy, l-ekonomija li tħares l-ambjent bħala xprun għall iżvilupp sostenibli u kwistjoni ta' governanza illi semma diġa aħim aħna naħsbu illi għanna ħafna, ħafna opportunitajiet. Iżda naħsbu illi għanna problemi kbar xnelbu, għatem dawn il-problemi. Fil-prezentazzjoni ta' Himsteiner, din il-prezentazzjoni kienet waħda luċida, waħda oġġettiva ħafna aħna ma ninsabux situazzjoni fejn minkejja illi fid-dinja eh, nafu aħjar x'inhuma l isfidi li għanna qoddimna, aħna mux qed inħarsu lejn dawn il-kwistjonijiet bl-istess mod. Naħseb li l-sfida ta' Rio Plus 20 is-sena diħla ser tkun dik illi niżviluppaw ftejjim għarfin aktar komuni. U mux nibqaw nixprunaw l-istennijiet dwar xanda tagħmel in-naħa l-oħra. Iżda għanna nifukaw dwar dak illi aħna nistgħu nagħmlu b'mod konġunt. Jina naħseb illi minnaħa istituzzjonali u kol dwar kwistjoni ta' sustanza aħna neħtieġu naħdmu, illi naħdmu ħafna aktar, rridu naħdmu ħafna aktar, rridu nkunu aktar speċifiċi dwar dak illi aħna naħsbu illi tfisser green economy. Rridu nifukaw dwar kwistjonijiet marbuta ma' min jagħmel xiex u x'għandha tkun id-direzzjoni. X'inhuma il-miri ewlenin ta' l-ekonomija illi tħares l-ambjent trid tappoġġa l-iżvilupp sostenibbli kif diġà qed iġifieri l-istennijiet tagħna għandhom ikunu marbuta mal-kwalità tal-għajxin li jkunu f'konformità mal-limiti ambientali. Aħin tkellem dwar il-silos dwar dawn it-torrijiet olin, aħna dan nafu, nafu dwaru, dil-komunikazzjoni ser tiġi eh, prezentata mill-Kummissarju għall-Ambjent u il-Kummissarju għall-Iżvilupp, għaliex aħna rridu niżguraw illi din eh, dan it-torri kbir, dan il-pilastru mhuwiex biss marbut mal-parti ambientali imma wkoll irridu nizguraw illi nikkonsidraw l-iżvilupp ekonomiku, l-iżvilupp soċjali, irridu nisħu dwar l-opportunitajiet, irridu noħolquhom dawn l-opportunitajiet, irridu nispjegaw lil kull persuna fuq din il-pjaneta illi il-green economy mhijiex ħatwaqqaf l-iżvilupp imma dan huwa l-unika mod sostenibbli kif nistgħu nimxu il qudiem kif nistgħu navvanzaw. Għalhekk irridu infissru x'nistgħu nistennew mill-green economy ġewwa Rio Plus 20 irridu ninvestu fir-riżorsi fil-kapital naturali, irridu nifmu il-kapital naturali bħal l-ilma, l-RGL tiġġeddet, l-ambjent marittimu, l iskar sostenibli, r-reċiklaġġ. Dawn huma punti kardinali, punti ewlenin hawnhekk. Jekk nimxu f'din id-direzzjoni, l-istudju beda jispjega dawn l-elementi ta' green economy, servizzi ta' ekosistemi, kemm huma relevanti b'mod partikolari fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw il-pajjiżi li qed jiżviluppaw u n-nies ġewwa l-pajjiżi li qed jiżviluppaw jiddependu ħafna aktar fuq is-sistemi tal fuq servizzi skużawn tal-ekosistemi. Għaliex huma qatt m'għandhomx l-abilità illi kollhom trattament tal-ilma tagħhom illi jipproduċi l-ilma nadif għal darbohra m'għandhomx din l-infrastruttura aktar minn 4 biljun persuna illum il-ġurnata tixrob l-ilma, tuża l-ilma illi huwa prodott minn natura. Huma m'għandhomx il-kapaċità illi jipproduċu ilma nadif u għalhekk ma jkollhomx dan l-ilma nadif. Dawn il-kwistjonijiet iridu jinftemu sew. Imbagħad irridu niddiskutu dwar il-mezzi, x'inhuma l-mezzi, x'inhuma l-parametri, x'inhuma l-indikaturi illi aħna nistaw indaħlu fl-ekonomija biex l-operaturi ekonomiċi ikunu aktar konxi ta' dawn il-limiti tagħhom. Irridu nitkellmu dwar il-prezzijiet, irridu nitkellmu dwar is-sistemi fiskali. Jiena nisorprendi ruħi meta nara f'ħafna pajjiżi fid-dinja għadhom jagħmlu taxxa fuq ix-xogħol u mhux fuq il-riżorsi skarsi għal produzzjoni li huma il-riżorsi naturali. Is-sistemi tagħna għandhom din il-kapaċità li jsiru produttivi immens dwar l-aspetti ta' produzzjoni li tiswa il-flus. Iżda jekk aħna natu prezz l-rizors l iżbaljat il-xol, mela allura eh, naraw li l-produttività ta' xol tizdiet iżda aħna nkomplu nużaw dawk il-rizorsi skarsi bħalma huma rizorsi naturali u nibqgħu nużawhom eċċessivament. Irridu nifukaw ukoll fuq l-atturi involuti hawnhekk, hawnhekk irridu niżguraw illi ma nibqawx naħdmu f'dan il-qafas fejn il-gvernijiet ikunu jattendu jew jiddiskutu dan il-kwistjonijiet, imma rridu ninvolvu wkoll is-settur privat, rridu ngħidu lill-soċjetà ċivili, l-awtoritajiet lokali, bliet organizzazzjonijiet ta' madwar id-dinja rridu niżguraw illi huma jieħdu sem jaraw il-smieħ tagħna jiddiskutu imbagħad jaċċettaw biex huma jaħdmu konġuntament magħna u flimkien niġbdu l-istess ħabel. Issa fejn naraw dawn in-nuqqasijiet illi għandna Għalix meta jkonna agenda da' kbira dejjem ikun hemm ir-riskju illi konna xi nuqqasijiet nittama illi mhux qed nużaw wis ħin biex nitalmu mill-passat kif għala ħim ovvjament irridu neħdu mit talimit tal-passat iżda il-focus ta' Rio plus 20 ser ikun dak illi ħares il qoddim u mhux li ħares lura. Għandna tendenza illi aħna noqdu naħlu wis ħin noqogħdu naraw min għamel xiex għaliex għamel hekk u għaliex bizzejiet, biżejjed, pereżempju. Nistgħu nitilfu ħafna ħin hawnhekk jekk nuqodu nitlu f'dawn l-affarijiet nittamaw illi din tkun aġenda illi tħares il-qoddim, niprofaw natu tifsira l-kondizjonijiet illi għanna nerfaw il-responsabiltajiet skont il-livell ta' svilup tagħna l-Ewropa hija attur multilaterali par excellence għaliex aħna multilaterali f'bosta manjeri. U għalhekk aħna sejrin frio biex niprufaw nikkonvinċu l-oħrajn, iżda il-setup istituzzjonali irrit ikun wieħed illi jiġi diskuż mod serju fl-Ewropa. Aħna hawnhekk tallimna illi l-unanimità mhix il-mod kif aħna bdejn bnejna l-Ewropa b'mod effettiv, ħadna ħafna żmien biex bnejna l-Ewropa, iżda fejn ta' bilħaq ħadna azzjoni, aħna sibna mod kif nieħdu deċiżjonijiet b'modi u manjeri oħra u mhux bl-unanimità. Grazzi il-Komissjoni qed ħejji komunikazzjoni dinja xi ħaġa tajba aħna fil-Parlament u fil-Kunsill ser nindirizzawa wara l-pawza tas sajf is probabli u ser naraw kif din il-koordinazzjoni bejn il-kwistjoni ekonomiċi soċjali u ambientali nistaw naqduhom fl-imkien. Grazzi ta' sew ser inkompli bil-kelim li jmiss Peter Wooders, Senior Economist fl-Istitut Internazzjonali għall-Iżvilupp Sostenibli. U apparti mit-think tank, forsi tkellimtu ħafna dwar din il-kwistjoni, ħsibtu ħafna dwarha, nixtiequ nisimgħu l-idea tiegħek. Um, Grazzi ħafna, nixtieq nifoka illum fl għaxar minuti fuq il azzjonijiet speċifiċi li jistgħu jittieħdu biex nimxu lejn din ekonomija ambientali u naħdmu għal Rio Plus 20 u nixtieq eh, u kolli nitkellem dwar il-rimarki introduttorji u ngħidu eh, eh, x'lest li jagħmlu l-Kummissjoni u l-Unjoni Ewropea b'mod però ġentili. Mela, din l-ekonomija ħadra, green economy hija xi ħaġa li hija problematika biex e, nwaslu rridu nħarsu lejn ir-riżultati lejn il-kulturi lejn l-istati membri u hemm ħafna e, bżonn zita ta' investimenti u anka ftejjimiet e, ġodda fuq livell internazzjonali biex aħna nifmu xi tfisser hemm ħafna sfidi quddiem mill-riċerka tagħna l-punti li nixtaq insemmu għall-alternattiva għal din l-ekonomija ħadreja business end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 Eh, u nafu xi spejjeż huma daw u għalhekk ħanimxu lejn direzzjoni oħra. Jiena kont wieħed minn dawk li għamilt eh, ir-rapport tal-UNEF fuq l-ekonomija eh, ambjentali u għandna kondizzjonijiet enabling conditions li huma kondizzjonijiet li għandna bżonn l-inċentivi biex l-atturi ikunu jistaw ħarsu lejn il-tħassib marbut mal-kapitali naturali fil il deċiżjonijiet eh, eh, tagħhom ta' kuljum biex bekk nimxu lejn din il-green economy. Aħna dawn ngħidulhom enabling conditions fih dan dan ir-rapport eh, fil-kapitlu li għandu x'aqsam ma' daw il kondizjonijiet Aħna semmejna prioritajiet, kondizjonijiet importanti illi inħossu illi jistaw jintużaw mill-gvernijiet madwar id-dinja u fl-interess tagħhom anka fi żmien għasiru mingħajr il-ħtieġa ta' e, ftejemiet internazzjonali diffiċli l-ideja hija li e, konnazzjonijiet hawnhekk illi jkunu għal l-interess tal-pajjiż innifsu dawn minnhom illi huma ovvi l-tisħiħ tal-kapacitajiet għanna bżon għafas regolatorju tajjeb biex jiġi nfurzad permess leġislazzjoni u il-gvernijiet għandhom jirranġaw it-tassazzjoni tagħhom lejn tass taxxa ambientali. Dan tiġa qed iseħ qed iseħ bil-mod huwa diffiċli biex wieħed jagħmlu u ħafna qegħdin isegwu oħrajn eh, li ħadu tiġa dan il-pass qegħdin ikkupjaw mill-pajjiżi fejn l-affarijiet irnexxew biex din il-sistema ta' taxxa ambientali taħdem f'pajjiżhom ukoll hemm żewġ oqsma importanti fejn il-gvernijiet jistgħu ma jinvestux iktar eh, fam f'affarijiet li jmorru kontra l-ambjent u jinvestu eh, f'dawk l-affarijiet li huma ambjentali. Eh, din hija riforma sostenzjali, il-prezzijiet ridu koll riflettu l-ispejjeż tal-produzzjoni u anka rid konna il-sostenibilta eh, fit-tenders pubbliċi għax il-gvernijiet jistaw jinfluenzaw biex l-ekonomiji tagħhom ikunu aktar eh, sostenibbli. Aħna din fil-fatt nappoġġaw inna nappoġġaw mill-2005 il-sussidi, eh, sussidi anka l-fuels eh, dawn huma wieħed fil-mija tal-GDP mondjali. U aħna nistgħu naħmu biex innaqsu bejn eh, innaqsu bejn 5 u 10 fil-mija biex nersqu lej teknoloġija li ma tħammitx ma tniġġis daqshekk u li jkollna xorta waħda is-sigurta fil-forniment tal-enerġija. Irridu eh, Eh, naraw kemem sussidji u nafu, kem, nafu ftit fuqom jekk inħarsu lej pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw sottomissjonijiet li għamlu fil-G20 eh, fejn kien hemm din l-inizjattiva lejn eh, nimxu li lejn minn dawn sussidji dawn il-pajjiżi issa Eh, fil-fat suppost kellhom jgħidu eżattament sussidi għandhom imma għadhom għamlux dan. Jekk inħarsu lej l-Unjoni Ewropea u inħarsu lejn is-sussidji, nafu li hemm is-sussidju fuq il-faham bħalissa għaddej fl-Unjoni Ewropea, imma anka hemm eżenzjonijiet marbuta mal-firu li nata lil bdiewa u l sajjeda u hemm il-kustjoni wkoll tal-produzzjoni taż-żejt u l għasem hemm e, e, il-liġi li għanna palissa affettiva imma aħna palissa għadin e, nisbaljaw jekk nitolbu aktar esplorazzjoni fi żejt u l-gas. E, e, nafu wkoll hemm sussidji kbar hemm min qed jgħid li hemm wis u jem oħrajn qed jgħidu li dawn huma e, neċessarji minħabba l impjek u mħabba l-sigurta fl-enerġija. Iġifiri din jisna nisbaljaw lejn inżidu l-esplorazzjoni u mhux għaw jiena lek nistaqsi jekkux hux dan huwa l-mod li għandna nimxu jew inkella ux se kom eżempju, nortu li nanfusna u nintrabtu mal-futur eh, marbut mal-fuels. Un bat emazzjonijiet dwar il-produzzjoni pajizi produtturi. Meta nħarsu lej tenders hemm ukoll fejn jistgħu jsiru passi pożittivi palissa il-gvernijiet jonfqu beħ 15-40% fil-rizorsi għalekka li eh, tkun hemm anka fis-suq prodotti bi standards tajbin u eh, l-gvernijiet jistaw jinfluenzaw l-Unjoni Ewropea waħda mill-mexxejja fuq dimnet tal-xiri eh, publiki u anka għanna il-partnerships bejn il-privat u il- u il-publiku, il-PPPs u inħarsu lejn kriterji tal-prestazzjoni hemm e, ftit hemmhekk għalhekk il-gvernijiet jistgħu jużaw l-influenza tagħhom biex jaħdmu aktar f'dan ir-rigward f'dawn il-PPPs. Imbagħad hemm oqsma oħra e, pożittivi biex inamlu l-ekonomiji aktar ambjentali. Hemm qasam li huwa aktar kompless imma jista' jkun eh, jew ostaklu jew opportunità u dawn huma l-industri li jużaw ħafna enerġija, energy intensive industries. Jekk inħarsu lejn l-Assoċjazzjoni tal-Azzar u tal-Aluminium Internazzjonali li qegħdin jagħmlu huma li qegħdin jixtu dawl fuq il-rwol il-prodotti tagħhom jistgħu jagħmlu biex ikonna din l-ekonomija li ma tantx tniġġes għandna komponimenti tal-vetturi, electricity grid, efficienza fil-bini u turbini tar-riħa u turbini oħra li jifilħu għal eh, temperatura olja anka biex ikonna produzzjoni tal-elettriku tajba. Eh, Iġifiri, dawn huma industriji intensivi fi rigward tal-użu tal-enerġija ma l-prodotti tagħhom jistgħu jgħinu għal ekonomija aktar ambjentali. Dawn il-kumpaniji qed jistaqsu jekk jistax ikun hemm aktar eh, iċ ċiklu tal-ħajja tal-prodott involut eh, fil-evalwazzjoni. Din hija idea ġdida u għandha bżonn aktar investigazzjoni mill eh, policy makers biex ikonna l-aħjar soluzzjonijiet f'dawn l industriji Jiena nispera illi b'mod veloċi eh, u rejt illi nabżon dawk il-dawn il-kondizjonijiet li jgħatu l-kapacitajiet u setajiet u anka biex eh, ikunem aktar investimenti biex ikonna dan il-pont lejn l-ekonomija ambientali. Għanna bżon l-Unjoni Ewropea pala meċċeja fuq dim net eh, bil l-esperienzi li tisatejn bl-esperienzi illi għanda waħda f'ħafna oqsma differenti. E, L-Istitut tagħna tal-Iżvilupp Sostenibbli jirrekomanda li gvernijiet għandu jkollu inizjattivi li jkollhom impatt qawwi jmur bihom fil-konferenza tal-Rio 20 u forsi anka il-pajizi kolla ikunu jistaw jersqu lejn illi neħu il-sussidji eh, fil-enerġija u anka eh, pajizi oħra eh, li iwedu li għamlu dan. anka il-sobijiet bejn il-pubbliku u l-privat dawk il-PPP su koluma inizjattiva tajbana jkonna miri kwantitattivi Aħna għadin nibżaw illi il-diskussjoni dwar ambjent nadej, nadif eh, qed jiġu monopolizzati ehm, irridu eh, eh, naraw kif se jkonna din l-accettazzjoni politika. Irridu ners u kol lejn aktar rinnovabli u nixtiqu naraw eh, dibattitu u kol marbut mal-industrija li tuża ħafna enerġija u naraw kif jista' jkun hemm kooperazzjoni lokali, reġjonali u nazzjonali anka biex ikonna t teknoloġiji neċessarji u inħarsu kifet lejn iċ-ċiklu kollu tal-prodott u niddiskutu u koll il-kompetittivita u naraw il-setup għal eh, kompetittivita unbat minnaħa tal-istitut tana u koll naħsbu li l-Unjoni Ewropea tista tmexxi jekk inkunu konvinti li eh, l-ekonomija ħadraja eh, il-mod ta' kif nistaw nimxu il-qudiem li għandna bżonn ħafna konvinzjoni u kuraġġ. Grazzi ħafna. Dank Peter Wudas, der Think Think Tank hat äh, gedacht und analysiert und äh, macht. Mela, il-Tank Tank ħasseb u analizza u anki għamlu suġġerimenti. Dawk li ma tajbin, dak li għandu xieqsam ma l-politika fiskali, tal-budget, għal-sostenibilità, nis tal finanzi tal-lajatollah ta' sistemi finanzjari antiki li għandhom għal album ħafna <laughs> l-istrutturi antiki ta' natura konservattiva. U però aħna irridu nċaqal u daqxie il-budget stana. Għax is-sistema tat taxxa tista' tiġi użata bħala mod kif intejbu t-taxxa. Mela l-kellim li jmiss. Is-sinjura Marta Kuxxenna Rojas. li kienet attiva f'ħafna modi differenti. Kienet ma l-RUCN u issa edha ma Care International u għalek aħna verament ħerqana nisimawk nisimaw xandek xitejt. L-ewwel net jiena nixin ningrazzjakom tal-li tajtun l-opportunità li nkun fostkom u nipparteċipa f'din id-diskussjoni. Uħut mill-nies li tkellmu qabel li qalu l-Unjoni Ewropea għandha rol xtamel biex turi l-influenza taħħa feħdan il-konferenza tarija morru li lem il-pen politiku u immorru għal azzjonijiet u l-agent edin izvilpulaw l-Unjoni Ewropea għanda responsabilità biex turi l-mod turi tri u kif nimxu lejn ekonomija bazata inqas u l-karbonju billi tieħu kwistjonijiet domestiċi bit-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-gassijiet li kkawżaw effett serra u anki jipprovdu l-appoġġ li huma neċessarji għal pajjiżi qegħdin jiżviluppaw biex jisegwu l-istess direzzjoni. Aħna smajna dwar waħda mid-diffikultajiet sissa li ili qed naħdmu fuq fuq pilastri u Iżvilupp sostenibbli għadu part importanti fis settur ambientali u għallura minn imur CSD u ma' ministri ambientali u ħafna mix-xogħol li jsir fuq żvilupp sostenibbli kien marbut ma' settur ambientali f'dan ir-rigward. U għaffem interessanti nismaw li l-Kummissjoni ser tippreżenta r-rapport tagħha mill naħa tal-Kummissarju tal-Ambjent imma anki l-Kumitat tal-Ambjent kif ukoll il-Kumitat tal izvilupp jiġri dan huwa mod kif nippruvaw norbtu l agendas Dan il-kontest l-ekonomija tajba l-ambjent tipprov di strumenti biex tipprova tilħaq dawn l-aspetti differenti, l-ekonomija, l-ambjent, sar ħafna f'dan il-qasam, però naħseb li rridu nerġaw nisqu mill-ġid u nagħtu aktar attenzjoni lil dimensjoni soċjali ekwa għall-ekonomija tajba l-ambjent. Mela naħanix l-attenzjoni tiegħi fuq dan u il-mandat għall konferenza tarja u nix l-attenzjoni tagħna fuq l-ekonomija nadiva fil-kuntest ta' doljub sostenibbli u l-eliminazzjoni tal-faqar. Lura ħanixxet l-attenzjoni fuq dan u nitkellem fuq il- l-Aġenzija Care li kienet dajem biex tiġġielet il-ġlida kontra l-faqar u tagħti għajnuna eh, f'sebgħin pajjiżi għal iktar minn 60 sena. Allura l-punt l-ewwel punt nixtieq nagħmel u li meta nqisu l-ekonomija tajba l-ambjent għandhom hemm tliet prioritajiet li jridu jingħataw għal kisba tal-MDGs u l-Millennium Development Goals u anki l-eliminazzjoni tal-faqar. Aħna hemm ħafna mezzi, naqfu li hemm ħafna mezzi, però tfadlilna aktar minn biljun ruħ li għadhom jgħixu faqar estrem u jbatu l-ġuħ. Dawn huma nies li wara kollox ser ikunu u ħajkunu l-aktar affettwati mit-tibdil tal-klima. Għalhekk jiena nemmen li huwa importanti ferm li bħala Ewropa hekk kif l-Ewropa tmur fil-konferenza ta' Rio il-priorità ta' ġlida kontra l-faqar hija tinsab importanti ħafna fil-aġenda ta' Rio anke fuq l-iżvilupp tal-kunċett tal-ekonomija tajba l-ambjent. It-tieni punt li nixtieq nagħmel u da ġej mill-esperjenza ta' care u li hemm ħtieġa li nagħtu aktar enfasi għal rwol tal-empowerment tan-nisa u l-ugwaljanza bejn sessi kemm fil-ekonomija tajba l-ambjent kif ukoll fir-riżultati tal-konferenza Rio Plus 20. Jekk għandna nitkellmu dwar il-faqra boħra, in-nisa jagħmlu jammontaw għal 70% tan-nies li qegħdin jgħixu taħt il-linja tal-faqar in-nisa huma vulnerabbli anki wkoll għat-tibdil tal-klima, però n-nisa mhumiex biss vitmi huma verament eh, b'saħħithom huma eh, aġenziji ta' ta' bidla f'dak li għandu xi l-ambjent u fil-fattu ma jiprovdu aktar minn 60 sa 80% tal-ikel f'partijiet rurali f'ħafna mill-pajzi qed jiżviluppaw. U ma wkoll immexxu mill-aktar xogħol progressiv biex inaqsu u jaddattaw għat-tibdil tal-klima u jinnasab il-kol tafu intom smajtu għalmenu dwar moviment partikolari ta' Gary's Movement. U anki jekk nisaw ma responsabli għall-amministrazzjoni ta' rizorsi, ġifri l-bazi għall-ekonomija tajba l-ambjent, huma wkoll innovattivi, però ma kienx hemm biżiet attenzjoni natat għarwol li huma qegħdin jaqdu. Fil-kuntest tal-Unjoni Ewropea, l-Unjoni Ewropea approvat il- dan il-pjantazzjoni fl-2010 u dan għandu jiġi rifletta l rifress il-pozizjoni u fit-tmexxija li l-Unjoni Ewropea sertiħu fit ħajja tagħha għall-konferenza tal-Jopla 20. It-tielet punt li nixi nisħaq fuq u li Meta nindirizzaw il-faqar u narbtu it-tlet pilassi ta' żvilupp sostenibli jkun utli li inħarsu kif ġi suġġerit li lejn setturi speċifiċi u fil-fatt kien hemm ħafna diskussjoni li saret dwar is-settur tal-enerġija, tibdil tal-klima hija kwistjoni prinċipali u hija essenzjali biex nimxu f'din id-direzzjoni. Però nixtieq nissuġġerixxi li meta nħarsu lejn sigurtà tal-ikel u l-agrikoltura dan jista' jkun mod biex naraw kif nab norbtu fl-imkien l-ambjent l-aspett soċjali u l-aspetti ekonomiċi ta' żvilupp sostenibbli u anki l-ekonomija tajba l-ambjent. Kif diġà intqal ukoll 75% tal-popolazzjoni fil-pajjiżi qed jiżviluppaw jiddependu fuq l-agrikoltura u n-nies foqra huma esposti dejjem aktar għal livelli għoljin ta' nuqqas ta' alimentazzjoni, nuqqas ta' ikel. Għal meta niġi biex nindirezzaw it-8 biljun ruħ li għedin ibatu mill- minnu qasta ikel fil-qarn tal-Afrika u din hija kwistjoni li hija edha hemm. Għalhekk aħna ser ikonna popolazzjoni wara kollox sa dis ta' 9 biljuni sar 2050. Allura l-isfida tagħna hi kif nistgħu inżidu l-produttività tagħna. U għastmat li aħna rridu namlu dan ta' għal madwar 70% minn arma nkissru il-pjaneta u biex naqtaw il-ġuħ. Pero jgħat ninħazdu meta nismaw li terz mill-produzzjoni tal-ikel huwa mormi, maħli. Allura din dan is-settur tal-ħela tal-ikel tatina opportunità tajba kif aħna nħarsu il-mod kif nistaw nibbilanċaw il-provista tal-ikel b'mod sostenibli u anki nħarsu lejn l-ekonomija u norbtu l-affarijiet ma' dan, ġifri l-impatt tal-prezz tal-ikel, volatilità tal-prezzijiet u l-konsegwenzi rigward il-kummerċ. Għalek dan forsi jista' jkun kas biex niżviluppaw l-ekonomija tajba l-ambjent noħorġu mill-kaxxa ambjentali u nsaħħu rabtiet bejn iż-żewġ palistri ta' żvilupp sostenibbli. U hawnhekk nix insemmi li huwa interessanti ferm li l-Unjoni Ewropea u l-Green Paper tal-Unjoni Ewropea li qiegħda tiġi żviluppata għax ħajkolla approċ ġdid għal politika ġdida tal-Unjoni Ewropea għandha s-sigurtà tal-ikel bħala waħda mill-loqsma li irridu nkomplu naħdma fuqhom. U s-sigurtà tal-ikel u l-agrikoltura wkoll ġew imsemmija fl-aħħar laqgħa li kellna. Nasab li kunt tkun ħaġa tajba kif l-Unjoni Ewropea tappoġġa dan il-punt. Ir-raba punt għandu xi jaqsam ma' l-fat li nippermettu daw il-kondizjoniet kif kellimna fuqhom qabel, aħna ma rridux nqodu nippuntaw subajna pero importanti ferm li ninnotaw li l-pajjiżi għedin jizviluppaw, ser ikolhom kollhom bżonn qasam istituzzjoni li jippermetti u li joffri rizorsi. Dan jgħaddi l-war prinċipali u nixtieq nisħaq żewġ punti f'dan ir-rigward. L-ewwel nett aħna smajna li rrid kollna pajjiżi żviluppati li jiksbu il impenni tagħhom l-Unjoni Ewropea huwa il-donatur f'dan id-dominju prinċipali, però aħna nafu li disa pajjiżi biss eh, laħqu it-tmin mir prinċipali tal-Unjoni Ewropea, però aħna smajna wkoll dwar il-ħtieġa li nikkumplementaw għajnuna mill public-private partnerships, pero nixtieq ngħid ukoll li għajnuna ser tkun essenzjali biex nitrattaw maħtiġijiet ta' dawk li jinsabu l-aktar fil-bżon u jiksbu il-Millennium Development Goals. Zumbat għanna l-ODAs, importanti ħafna li l-investimenti fil-ekonomija tajba l-ambjent u il-Green Paper tal- Kummissjoni bl-inklużjoni ta' tibdil tal-klima mandiex tnaqqas il-livelli tal-ODA biex jitrattaw u jassikuraw li n-nies ikollhom aċċess għall servizzi bażiċi tas-saħħa, l-edukazzjoni, aċċess għall-enerġija, kif ukoll sanità. Importanti wkoll li nifmu l-kwalità tal-għajnuna u ġifri mhux biss l-ammonti huma importanti, ġifri rridu nassikuraw li l-investimenti li jsiru fil-ekonomija tajba l-ambjent huma xirqa Eh, climate proof u anki kollom salvagwardji me u mekkanizmi sabiex jiverifikaw aċċess għal foqra għan nisa bl-inklużjoni tal-benefiċi ġifiri il-rezultat tal-konferenza ta' Rio għandu jkollhom dan il-qafas li jippermetti daw l-affarijiet kollha bħala waħda mir-riżultati. Imbagħad l-aħħar punt, il-responsabilità din hija waħda mis-suġġetti li qiegħda tissemma. U nixin nenfasizza li aspett wieħed ta' responsabilità li forsi ġi diskuss inqas u dan ġej mix-xogħol tal-organizzazzjoni umanitarji fil-fatt li wieħed irid ikun responsabbli lejn il-beneficjari u tajb li nħarsu lejn miżuri u kif inkejlu l-investimenti li aħna din namlu permessa l-ekonomija ambientali kola eh, aspetti pozittivi għall-eliminazzjoni tal-faqar u li innaqsu il-konsegwenzi ħzina għal nis li ma foqra l-ek nix nikonkludi li għet nistennew ħafna mid il-konferenza ta' Rio plus 20 u nasab li s-suċċess ser jiġi imkejjel jekk l-aspett ta' ekwita il- l-approċ fuq żewġ binari u jibqawli fuq l-agenda tagħna u li kontribwixxi għall-eredikazzjoni tal faqar Grazzi. Thank you very much, uh, Marta Cucina Arroyo. Grazie tassew, Signora Rojas. Inti fakkartna li sostenibilità hija mambula mit tliet pilastri, ovvjament aħna fil-Komitat tal-ambjent u tas-saħħa qed nittrattaw l-aspett ekoloġiku, nittamaw li l-kollegi tagħna mill-Kumitat Soċjali jagħmlu l-istess smieħ jiena nirrikmandalhom li jagħmlu hekk. Il-Kumitat tal-Ekonomija Ekon għandu l-istess opinjoni u ma konxi ta' dawn l-investimenti. Grazzi tassew tal-li fakkart dwar l-MDGs l-għanijiet tal izvilup tal-millenju u rwol illi għandhom n-nisa fil-pajizi li qed jiżviluppaw. Kollegi, għandkom 10 minuti issa għal mistoqsijiet u tweġibiet għanna ħames persuni għajt il-President illi jishtuq jitkelmu Zommu ma minuta, tafu xikunu diskorsi ta' minuta, biex bekk ikun jissa, eh, kun tista talkom tweġiba. Umbat f'ne eskwar tikonna it-tini sessjoni. L-onorevoli Zeba għal minuta. Grazzi, President. Jina grat ħafna għal kellima tal-prezentazzjonijiet eccellenti tagħhom illum. Naħseb illi hemm żewġ kunċetti ewlenin hawnhekk għanna il-promozzjoni tan-nisa din hija b'mod partikolari importanti fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw u għalhekk dan din hija parti essenzjali imbagħad għandna ir-responsabilità jina naħseb illi ideja tajba li Nazzjonijiet Uniti jiffukaw fuq il-proġetti il proġetti il iż Akbar ma jkun il-proġett, aktar nkunu involuti flejes u wis probabbli aktar ser ifeġġu problemi bil-korruzzjoni u għalhekk il-flejjes jintużaw b'mod ħażin. Hemm l-agrikoltura wkoll u sikurezza tal-ikel. L-affarijiet l-oħra irridu narawhom frabta ma' dan. dan jinkludi ż-żewġ kwistjonijiet l-oħrajn. L-Onorevoli Debrandi. Grazzi President, aħna nitkellmu dwar il-green economy pali kieku kienet ħaġa li taqa' taħt l-ekonomija. U naħseb dan huwa mod ħażin kif nindirizzawha. L-isfidi li għandna qudiemna huma illi namlu l-ekonomija tagħna tħares aktar l-ambjent. Jiena nixtieq nevita il-kelma green fi green economy, ma nixtieq ngħid illi irridu namluwa aktar effiċenti għaliex jekk nużaw il-kelma green qed naqdu l-affarijiet ma' din id-dinja ekoloġika hawnhekk. Imma x'ten ikwotal bil klin tinfejn għalli l-ekonomija illi hija stupida. U għalhekk irridu effiċenza fir rizorsi u il-prezzi, prezzijiet aktar għolin ta' rizorsi hija xi ħaġa tajba li jagħmel aktar effiċenti. mistoqsija tiegħi hija dan nistgħu niddiskutuh, ndumu niddiskutuh fost il-gvernijiet, imma l-isfida hija dwar il-komunità tan-negozju, kif ser ninvolvuhom, kif ser nagħmlu pressjoni fuqhom. Grazzi l-Onorevoli Hock. Iva, nista' nkompli eh, mal-kelim ta' qabli rridu nagħmlu l-affarijiet aktar effiċenti l-użu tal-kelma green, imma ħadd minkom apparti Sinjora Roħas, ma indirizza l-isfida illi għandna illi f'dawn l-aħħar 40 sena ma rajniex eh, eh, xi ħaġa marbuta mal-decoupling. Għanna eżempju fid-Danimarka mis-settur tal-enerġija, imma dan u għalli xaħna nimpurtaw il-parti l-aktar li t-nġess. Naf li jem dibattitu dwar it-kabbir, imma dwar dan id-dibattitu turdu namlu xi ħaġa. Nistgħu naraw illi l-ġuħ qed jiżdied, l-użu tal-artijiet qed jiżdied, iżda ħadd mu qed jaffronta din il-problema illi l-green economy mhix biżejjed jekk ma jkollek sostenibilità reali illi għadna qatt ma rajnija fil-prodotti iva imma fis-setturi le u għas fis-soċjetà u din hija l-mistoqsija tiegħi lil Karl Falkenberg u għaliex din il-kwistjoni ma narawix narawiex la fil-Kommissjoni u laqas fil-pajjiżi. Hija kwistjoni illi ġewwa pajjiżi fid-Danimarka ma narawix U fil ġejjeni anzi dal-waqt, ser ikonna naffrontawa, irridu jew ma rridux. L-Onorevoli Pajtikin. Grazzi, Jiena naqbel mal-kellima illi aħna qegħdin ngħixu fi zminijiet diffiċli f'termini politiċi fejn għanna ċertu movimenti u populizmi illi il-populizmu li qed jiżdied fl-Ewropa. Iva, ikun importanti illi konna dan it-tip, dawn it-tip ta' azzjonijiet li uħal impatt u dwar dan jiena għandi kumment jew mistoqsija. Nixtieq nisma' il reazzjonijiet tagħkom għal dan. Meta aħna qegħdin nippruvaw niksbu din il-green economy kemm taħsbu illi aħna irridu nenfasizzaw dwar l-indikaturi għalix wieħed permessa dawn l-indikaturi jista' ikkejjel b'dawn l-indikaturi minn flok li konna l-IFRS dwar l-accounting per eżempju rridu ninkludu il-rizorsi li konna ħaġa illi naqblu dwar b'mod globali jew konna prinċipji ta' xiri pubbliku biex aħna naqblu ta' bilħaq dwar il-metodi kif għanna naslu għal din il-green economy. Grazzi, din kienet il-mistoqsija tiegħi bejn wieħed u ieħor għandna l-miri tal-MDGs f'Kankun il-ħaqna il-ftehim dwar iż-żewġ gradi Celsius u għandna miri oħra marbuta mal-klima li nistgħu imbassruhom għal Rio biex l-affarijiet isiru aktar konkreti. L-iżvilupp sostenibbli isir aktar konkret u għandna dawn il-miri programmati Sfortunatament kulħadd ser ikollu żewġ minuti, forsi nibdew bil-kontra, tibda inti Sinjura Rojas kjoġbok żewġ minuti. Iva, jiena ser nifoka fuq il-kumment dwar promozzjoni tan-nisa għaw xie inizjattivi għaddejjin u fil-Istati Uniti kienem inizjattivi fej l-ambasċatur Mejer tkellem dwar żewġ inizjattivi li qed jagħmel il-gvern biex jespandi l-green economy fil-konfront tan-nisa u jagħti aċċess lin-nisa għax-xjenza u teknoloġija. Dawn huma eżempji li iħadnu aktar ħidma fl-indirizzar tan-nisa, investimenti per eżempju anke jekk mhuwiex is-suġġett ta' dan il-kumitat, jiena konvinta illi irridu niddiskutu l-iżvilupp u l-finanzi firgwa ta' dan il-kuntest, irridu niżguraw li dawn l-investimenti wkoll ikunu mirati għan-nisa. L-esperjenza tagħna ġewwa ker mm, rajna illi dan kien l-iktar mod effettiv illi il-familji, il nisa u soċjetajiet jibbenefikaw un dinja ċaġaw l-enija fil-parlament u kol. Nishtiq nejt illi anke jekk smajt id-diskussjonijiet dwar Rio, eh, mhux biżejt illi noqogħdu ngħidu li rridu jieħdu semin nisa ġewwa Rio plus 20. Il-Green Paper tal-Unjoni Ewropea, per eżempju, li mhix parti, ma ta' mhix parti minn dan il-kumitat, ma semmix il-sessi, il-sessi. U din il-kwistjoni tista' tejna biex nindirizzaw l-aspett soċjali imma wkoll naraw il-profitti ekonomiċi. Grazzi tassew dak li għadek kem tgħid kien ta' sew ta' siwi issa il-Sur Wooders. Grazzi President, Għalla ewwel mistoqsija marbuta mal-indikaturi. Naħseb illi l-konsens illi għandna huwa illi mhux kun possibli possibbli illi nsibu indikaturi globali illi jistgħu jgħinuna nippruvaw naraw il-Green GDP pereżempju inna nitrataw din il-kwistjoni għal 30-40 sena hija ħaġa diffiċli neħtieġu indikaturi speċjali f'setturi speċifiċi per eżempju dwar ir-riforma ta' sussidji, din ħaġa ċempliċi, naraw x'inhu l-prezzijiet lill konsumaturi tiegħek un batin inqablhom ma' l-iktar prezz xiera illi għandu jkun fil gwart tal-prodott partikolari. Dan huwa biżejjed, ma nix għalfejn qogħdu nitlu fil-GDP. Qed isir ħafna xogħol dwar l-azzjonijiet speċifiċi għas-settur u rridu nkomplu naħdmu dwar dan dwar ir-rwol tan-negozji. Minn perspettiva ta' xaħat li nsab barra minn min dan, huwa diffiċli illi naraw fejn fejn qed taħdem il-komunità ta' negozju. Hemm xi affarijiet li dun wetqu l-ewwel net dawn l-ħar sentejt li ta' jiena trattajt is-settur tal-azzar u ta' siment u koll u importanti li minn ifassal il-politika jifem lil dawn l-industri irridu jifmu għaliex huma jagħmlu dawn it-tip ta' deċiżjonijiet għaliex jinvestu ċertu pajjiżi għaliex jużaw ċertu teknoloġija biex bekk huma jkunu jistgħu iżidu il-green economy il il-kriterji li jridu huma. U importanti li minn ifassal il-politika jifhem lil dawn l-industriji jitolbuhom il-fema tagħhom. Ir-rwol tan-nisa jiena naqbel ħafna dwar dan punt importanti immens. Dan rajnef fid-dibattitu tas-sussidji pereżempju irridu intejbu il-prezzijiet tal-enerġija fil-komunitajiet l-aktar foqra. Spiss dan huwa marbut ma' trasferimenti tal kest ma' social welfare nets u huwa importanti hawnhekk illi huwa aħjar illi wieħed jagħti l-flus lin-nisa u mhux lill-irġiel. Grazzi ċiklu tal-ħajja l-analiżi tal-prodotti bħala l-alluminju u l-azzar. Dawn huma punt importanti li nitrattaw. Is-Sur Falkberg. Referenza għall-effiċenza pala il-kunċett ewlieni dwar dan naħseb illi aħna qed nitkellmu dwar l-effiċenza fir-risorsi meta aħna nifukaw fuq il-ħidma tagħna. Iżda meta nwettqu din il-ħidma aħna ndunajna illi mhux biżejjed illi nsiru aktar effiċenti jekk jiena nista' nipproduċi screens tat-televiżjoni b'mod aktar effiċenti fi rigward ta' rizorsi enerġetiċi, riżultat huwa illi nipoġġi screen ta' television eh, f'kull kamra eh, tad-dar tiegħi. Jekk dan isir ikolli l-effett rebound u għalhekk ma nasal imkien. U għalhekk xi drabi irridu mmorru lil mill-kunċett tal-effiċenza. Irridu nindirizzaw l-iskarsezzi reali illi għanna u fih dan il-komunikazzjoni marbuta mal efficienza ta' risorsi l-Europa ser tibda titkellem dwar dawn il-kwistjonijiet u dan ser jasal għant il-Kunsill u l-Parlament f'Settembru ta' din is-sena hekk qed nippjanaw. U għalhekk ser jasal fil-waqt fid-dawl ta' diskussjonijiet dwar Rio Plus 20, dwar il-punt marbut mal-indikaturi. Jiena naqbel perfettament, għom dawn l-indikaturi. Irridu niżguraw illi dawn l-indikaturi illi aħna niżviluppaw mill-punt di vista ekoloġiku u ambientali ikunu jitkellmu l-istess lingwa bħal l-indikaturi l-oħra kollha. Jekk l-indikaturi l-oħra kollha ma jiġux espressi fl-istess eh, valuri valuri monetarji bħal indikaturi l-oħra li kejlu s-suċċess tal-ekonomija tagħna, mela allura aħna mhux se niġu ikkunsidrati. Irdu niżguraw li se niġu konsidrati skont dan il-livell, irdu infaslu skemi illi jitħlu fl-accounting ta' kull kumpanija individwali Ikunu marbuta ma l-ispejjeż esterni kollha tal-attivitajiet ta' produzzjoni tagħhom. Naħseb illi dan sajr kollu x'jaqsam mal-prinċipju ta' minni iniġġes iħallas. Grazzi Karl, laqwa suċċess bil-Green Week. Issa aħna ser naddu il-liġi dwar l-accounting ambientali f'Ġunju fil-plenarja, aħna qbilna mal-Kunsil u issa u il-li tamlu d-dejta dwar il- konsum fl-ambjent, il-kollega Steiner. I can just... Si ħafna ħankompli eh, ħanitkellem dwar żewġ punti li kienu importanti ħafna il-kunċett tal-green economy aħna dejjem nfittxu il-metafori biex inħolqu id-diskussjonijiet. Hawnhekk eh, ovvjament mhux qegħdin nitkellmu dwar xi ekonomija alternattiva jew xi eh, sab-ekonomi, imma l-ekonomija li għandna issa immexxu għalej tri eh, oħra u il-mod ta' kif semmejnieh u tkellimna dwaru dan il-kunċett, speċjalment mir-rapport tal-Istitut ta' Peter, mhijiex xi nirvana fuq xi pjaneta oħra. Il-konferenza ja tarjo hija fil-fatt konferenza dwar l-iżvilupp imma ħanifukaw matul il-konferenza ta' kif se nindirizzaw din l-sfida tal-sostenibilità. Nistgħu morru eh, l-IMF u nitkellmu dwar il-flus imma hawnhekk frijew ħan dwar is-sostenibilità tal izvilup u hemm ukoll il kussjoni tal-ekwità tal-ugwaljanza. Naħseb illi rridu inħarsu lej eh, dak li nixtiequ u eh, speċjalment fir rigward tal-pajjiżi li laqas biss qegħdin jipprovdu li ċittadini tagħhom il-ħtiġijiet bażiċi. Rridu nasikuraw li eh, ikun hemm il-xogħol u hemm din il-ħtieġa ta' eh, din it-tranzizzjoni qed inħarsu wkoll lejn l-intraprendituri ta' kif u kif iħarsu lejn eh, jistgħu jsiru eh, produtturi tal din l-ekonomija ħadra Eh, maħniex qed nitkellmu hawnhekk dwar dwar kompetizzjoni bej pereżempju l istatu l-pubbliku, hawnhekk qed nitkellmu dwar l-ekonomija globali. Hawn minn semma il-proġetti żgħar iva veru assolutament bħala l-bażi, il-pediment, imma il-trasferiment lejn il- eh, lejn il- eh, investiment ti sinifikanti e, f'ekonomija differenti għal-ġejjieni, rridu nħarsu lej proġetti bażiċi, e, per eżempju l-Kenja. 80% e, tal-ċittadini mandomx aċċess għall-elettriku. Fil-żmien li ġej ħad tripla il-fornitur tal-elettriku tal-elettriku permezz ta' enerġija riċikabli e, palmija dik e, e, tal-riħ u għalek għanda bżon ħafna finanzi anka biex kont se tinvesti f'din l-infrastruttura biljun ruħ fl-Afrika jew se jaslu it-triq tal-aħħar 50 sena lura ma jkunx hemm e, ma nixta silħu l midi tal-bidla fil-klima jew inkella l-Afrika ħad biddel eh, l-infrastruttura ta' f'dik marbuta ma' l-infrastruttura ambjentali u għalhekk hawnhekk iridu nagħlqu aħna id-differenzi l akuni li jeżistu bejn kustjonijiet ta' żviluppu dawk tal-ambjent u frio Eja, nipruvaw ma noqdux nejdu xurxin xandu jagħmel, imma kulħadd jara xandu jagħmel f'pajjiżu biex nuru din il-kooperazzjoni internazzjonali intom pajjiżi sovrani. Eh, eja naraw kif ħa nikkoperaw. Kien hemm wis attitudni tal-li wieħed jgħid xandu jagħmel ħaddieħor. Minn flok kulħadd jgħid xista' jagħmel huwa biex ngħinu l-komunità internazzjonali nimxu l-qudiem fuq il-miri tal-ambjent eh, u fuq il-miri tal-izvilupp eh, sostenibli u l-MDGs. Il dawn l-anijiet dinjien eh, dinjin għal din il-sostenibilta il sostenibilta tal izvilupp Mbadwar il in-nisa miexa miex da fuq l-aġenda di fil-Frio. Fil E, nistaw nassikuraw illi e, konna e, meċċeja nisa mis-setturi differenti ta' soċjetà illi jassikuraw li din id-diskussjoni mhix waħda marġinali imma tkun fiċ-ċentru anka ta' diskussjoni li ħassir frio grazzi ħafna naħseb illi dak ħajkun eżerċizzju ċitanti ħafna fuq livell globali biex insibu indikaturi għal progress u għal prosperita' barra li jmur li l-in mill-GDP. Mm, irridu namlu it-titlu taħħa aktar konkret, irridu nuru x'numa il-miri tagħna fejn qegħdin u fejn nixtiequ mmorru u e, biex ma nagħmlux dak li mhux post nagħmlu. Naħseb il-panel kien panel eċċellenti nirringrazzjakom tal-li e, kontribwejtu għad-dibattitu u Naħseb li nerġaw niltaqaw anka qabel eh, din il-konferenza ta' Rio. Grazzi ħafna. Issa nitlob li t-tieni panel biex jitlaqaw fuq ħal inkomplu bil-smiħ tagħna. Grazzi. I would like in the meantime to tell the members who go with us to see the first solar panel. Uh, mela, ħanaraw uh, l-ewwel uh, ajruplan solari l-unika wieħed li jeżista fid-dinja ġi mill-Iżvizzera għal Bruxelles u llum fin-nofsija hemm karozza tal-linja qed tistennina hawnhekk fit-triqa wara illi ħatwassanna eh, l-aeroport biex naraw dan l-aeroplan solari ikun interessanti għal xuħut minna illi nitkellmu eh, ma dawk illi bnow biflus privat dan l-aeroplan illi eh, jaħdem eh, bil-enerġija solari. Issa edana etnara illi wasal it-tini panel għawnek u għalek nistaw inkomplu bid-dibattitu dwar il- l-izvilup sostenibli u il-governanza, il-governanza tal-izvilup eh, sostenibli, kif se jkun l-istrutturi eh, u l-istituzzjonijiet li jamlu dan ix-xogħol eh, E, jiena nilqa l-Brajs Bryce Lalonde huwa l-koordinatur esekutti ilna nafu l-xurxin ħafna mill-moviment tal-ambjent u mill-Ministerju tal-Ambjent u kif qed tara inti din e-kustjoni li ma tispiċċaqat li aħna qegħdin inkomplu e, niġġieldu u e, nitkellmu dwara. Naddilkom il-mikro. Thank you very much, Joe. Grazzi tassew, Joe. U grazzi tassew tal-li l-qajtuni hawnhekk kif tafu il- Europe 20 kija, Rio 20 hija kwistjoni li ser tinvolvi ħafna nis sissadna ma bdejniex pero qed nistennew aktar inputs tħassib li forsi hemm nuqqas ta' tmexxija u għalhekk nixtieq nirrepeti kif qal is-Sur Steiner għandna bżonn tmexxija. L-Unjoni Ewropea fl-istorja tagħha t tmexxija ta' kif daqat su u l-ambjent u taħdem fuq sostenibilità ġivintom il-kapital gruppi u għalhekk għandna nistennew aktar minna ħatakom. L-istituzzjonijiet tagħna huma responsabbli rridu jmur aktar li in fil-fond, fil-reqqa. Kulħadd huwa konċernat dwar il-medda qasira ta' żmien għaliex il-medda twila ta' żmien dejjem jinsab il-bot. U aħna ma nafux kif nistgħu ntrattaw b'mod holistiku l-istituzzjonijiet Jina għadni kif smajt fuq smajt fuq dan il-punt għaliex nixtu l-attenzjoni tagħna ma' kwistjoni ta' affarijiet monetari u flussi monetari u kif nigvernaw u mmexxu ir-riżorsi dinjija u anki li diffiċli biex wieħed isib konsens bejn 192 pajjiż. Pero jekk fil-gvernijiet aħna nkunu koerenti u naħdmu bħal eh, laqa tal-G20, il-Bretton Woods u sistemi tal-Istati Uniti. U ġifri fis svilup sostenibli kollok svilup u għalek xaktarx rridu nitrattaw ma' suċċessi tal-izviluppi, nafu li hemm istituzzjonijiet fuq l-iżvilupp u huma preċiżi u ma' effiċenti, l-iżvilupp m'għandu ktar x'jaqsam ma' dak li għamel pajis waħdu u l-interface ma' globalizzazzjoni, din hija kwistjoni miftuħa ħafna. Pero kif tafu, il-Kummissjoni ser ikollha żvilupp konġunt u komunikazzjoni u iva aħna nabżonna du n-nies tal-iżvilupp u l-ambjent u n-nies tal-udija fuq ħafna eh, nis fin-networks u għandhom bżonna bżonnhom fin-negozjati tal-ambjentali, però xejn qatt ma jkollna nistaw najdu li għat qabel in-nies tal-ambjent kienu qed jaħdu daqshekk fuq l-iżvilupp. Aħna rridu niżviluppaw lajnuna għall-ambjent u għall-żvilupp. U għalhekk x'aktarx għandna nieħdu dak li rċevejna mill-ambjent, dak li fl-ħar mill-axar ma wasalniex, għalli hun nutilizzaw pero għall-għanita ta' zvilup. Issa, għanna bżon 100 biljun fis-sena. Issa, kif, kif sar niksbu dan kollu, di tkun id-diskussjoni prinċipali frijo, mbagħad il-sustenabilità tafu il- UNEP imtwaqa fl-1972 un bat fl-1980 kena fl-1992 kellna il-konferenza ta' Rio din saret ftit wara meta waqgħu il-ħajta Berlin rispiċa l-komunizmu u rioħolo l csd il-Commission on Sustainable Development. L-idea prinċipali ili qatt ma tista' titkellem fuq il-Forum Internazzjonali mingħajr ma titkellem fuq l-iżvilupp. Għalhekk il csd inħolo u din kienet l-idea li nippruvaw ikollna Eh, imsiba differenti. Din kienet wada mill-novinazzjonijiet tal-Kummissjoni ta' Zvilup Sostenibli u hemmhekk kena disa grupp t nitkellmu dwar kwistjonijiet li huma relevanti għal differenti bej sessi u mbagħad għandna l-ekonomija tajba l-ambjent jekk ma jkonniex negozju gvernijiet lokali. U dawn huma uħut mill-atturi prinċipali tal-iżvilupp sostenibli għax il-gvernijiet iridu jieħdu deċiżjonijiet. Pero għadna ma nax kif nintegrawhom fil-proċess tan-negozjati. Pero aħna u kol għanna bżon nizvilupaw zvilup sostenibli fuq dak li għamiltu intom fl-Europa, mux fl-Unjoni Ewropea, imma il-Komissjoni Ewropea, per eżempju l-Orusk Convention li tobbliga l-istati ta' informazzjoni u din jaffirmata minn numru ta' pajizi. Pero għalfejn din maġiġ iffirmata minn kulħadd Dan huwa pereżempju riżultat eh, ta' Rio, din tapplika għal ċertu stati, ġifri għal ħafna żmien aħna kienet ikollna ħafna inizjattivi, rapportaġġi minn kumpaniji, rapporti minn kumpanija, issa x'jagħmlu daw ir-rapporti fejn qed imorru min qed jevalwhom. Xejn, xejn ma tisir wara ġifri rridu noħol u affarijiet bħal dawn biex bekk ikollna riżultati utli, nkella niksbu riżultati u jibqgħu hemm għal xejn. Allura dan għandu jirrifletti dogma li, ja almenu kienet dogma fil-Stati Uniti li kienu entitajiet operattivi u entitajiet normativi, ġifri għandek aġenziji li huma operattivi, bat għandek l-Assembleja Ġenerali, ECOSOC u CSD li għandhom ikunu normattivi, ġifri leġislattivi jekk nux normativi ja ta' mini saqsija, pero ja forsi iktar punt relevanti l-lum tlaħqu nħolqu charters, pero nisi għajdu li manni missu dawn iċ-charters għax kera ser niftħu il-kaxa ta' Pandora, pero nisaw nifmu din ir-reflessjoni minnħatta l-istituzzjonijiet li huma marbuta ma' daw l-idejat kollha ta' kif wet it tejje is-sistema ta' ġnus uda li huwa ferm diffiċli il-Brażiljani ridu joħolqu frijo dak li huma isejħu Umbrella Organization għal dak li hu izvilup sostenibbli. Ma nafux eżattament xi fisser. Dak kien l-ampro tal-CSD, però fejn meċa CSD meta bdiet, meta beda dal-komitat il-ministri kolla kien jattenda, pero issa saret wis teknika u l-aħħar pjan ma tlaħax. Dan għaliex da mhux vinkolanti, kif taf fil-ġnus ma' udo memxajn vinkolanti u ma' segretarjat l-Assembleja Ġenerali biss u segretijat tal-Konsilju ma binkollanti, pero tista' taħloq xi ħaġa li tista' tkun biss bħal ftehim u hemm ideja ta' kummerċ hawnhekk. Kif tafu wartini gwera dinija nis ħasbu li l-protezzjoni tal-kummerċ kienet ħażina ħafna jrid ikollok kummerċ, ġifri għandek prinċipju. Il-kummerċ jgħatajba tajba l-ekonomija, ovvjament uħolħin, għaliex ħafna mill-ekonomija nazzjonali huma protetti allura ser ikollna bżon ħafna rounds. Umbat, dawn ir-rounds wara li jkunu ta' suċċess intlaħqet ukoll u ntwafqet il-WTO. Iġvri għajna ngħidu li fil-ġnus mawdanna ftejn ġenerali fuq l-ambjent, fuq l-ekonomija. il prinċipju l-ġodda u li dawn l-ekonomija, dan l-ekonomija, din l-ekonomija setejn l-ambjent pero rridu naħsbu u naraw kif ħajżviluppaw l-affarijiet. Is-sena li ġejja l-istatistika tal-ġnus maquda ser tevalwa wkoll l-istatzu l-GDP u aħna rridu nkunu nafu kif ħanamlu dan. Ħafna affarijiet jistgħu jiżviluppaw, ħafna affarijiet jistgħu jiseħħu, aħna nafu x'nistgħu nagħmlu, Hemm ħafna nijiet, hemm ukoll kwistjonijiet marbuta mal-agrikoltura, ġifri hemm ħafna possibiltajiet biex aħna jkollna ftehim li mbagħad il-gvernaturi jkun jistgħu impenjaw ruhom. Rio mhux ser jiddeċedi għal kulħadd, però ser joħloq proċess l-20 sena li jmiss. U kif aħna nistgħu e, nfasslu triq għall-20 sena li jmiss issa biex naslu għall-ambjent Emmek għanna l-problema minnaħa ta' l-ambjent ta' ġismawta hija dajfa maqsuma. Ma aħna m'għandniex mm, sħubija universali, l-UNDP għandha. Din forsi tista' tkun iktar leġittima meta tieħu leġiżlazzjonijiet, però meta qed tieħu deċiżjoni l assemblea Ġenerali ti tikkonferma biex tipplimenta. Hemm ukoll problema oħra mal-UNEP, eh, kontributori mandatorji Unbat il-problema l-oħra hija ir-rabta mal-konvenzjonijiet, hemm ħafna tal-konvenzjonijiet u daw il-konvenzjonijiet huma fuq binari differenti, ġifieri kif jista' jkollna koordinazzjoni biex ikollna dawn il-binari kollha, tkun diffiċli ħafna l-pajjiżi qed jiżviluppaw biex jużaw dawn il-konvenzjonijiet. Diplomatiku li jaħdem għall-ambjent irid jivvjaġġa għaxar darbit iktar minn diplomatiku normali li l-footprint jew aktar b'saħħtu, ġifieri tkollna irridu namlu affajt aktar effiċenti, ġifiri dinja kustjoni oħra, mbagħad hemm xi ħadd ieħor li qal organizzazzjoni u kellna żewġ kmamar, kamra għal konvenzjonijiet u kamra għal kwistjoni oħra. L-istituzzjonijiet irridu noħol u sabiex jitrattaw u jamministraw daw l-affarijiet kollha. Fl-ħarnet, l-Unjoni Ewropea għandha pożizzjoni biex ikolla UNIP li tiġi trasformata l-organizzazzjoni. Din għaddeja bid-diskussjoni, l-ġins maquda għedha tramel studju, għaliex inni sedin jgħidu li jekk aħna naġġornaw il-pilastru ambientali x'ngħidu dwar il-pilastru soċjali, però lejl huwa impjek. Nistaw inwessaw dan l-aspett u eh, il kwistjoni soċjali tista' ssir waħda universali Pero aħna ma jistax ikollna dan jekk ma jkollniex eh, ġustizza soċjali u affarijiet marbut oħra fil-governanza, fit tmexxija jkollok il-liġijiet, eh, soft law, livelli differenti. U minnu importanti ħafna fil-fat li il-Rio Plus 20 tamel differenza l-industrija u ħafna nis jgħidu għalfem nħolqux orti tal-ġustizja. Jekk per eżempju nakkużaw per eżempju xi kumpanijat niġġas ħafna. Per eżempju frijo aħna nitkellmu dwar l-ibħra, l-oċejani, dawn importanti ħafna x'involvu l-gżejjer. Aħna mhux ħanitkellmu dwar biss l-ekonomija nadifa, ma ħanitkellmu dwar l-ekonomija tal-baħar, il-kwistjoni tal-ġid komuni. Ġifieri hemm prinċipju wieħed li issemma fl-aħħar darba, però dan huwa prinċipju li importanti ħafna il franċis najdu l-prinsip de non regressjon. Iġifiri, inti titejjeb u dejjem titejjeb il-situazzjoni. U rriti ikollok prinċipji li imexxuk il-qoddim u mhux klura, specialment speċjalment meta tkemmu dwar l-ambjent. Grazzi. Thank you very much for this introduction in this. tassew tal-introduzzjoni tiegħek fit-tieni parti. Kellim dwar l-istrutturi tal-gvernanza globali li għanna u kif nistaw intejbu din l-istruttura, x'timplika din l-istruttura jekk aħna ntejbu UNEP x'ser namlu għall-istituzzjonijiet l-oħrajn għall-istituzzjonijiet l-oħrajn li wkoll qed jippruvaw jittejbu. Jiena nixtieq nilqa il-grupp ta' viżitaturi tal-kollega tagħna Pirillo mill-Kalabria jinsabu prezenti hawnhekk biex jisimaw id-dibattitu tagħna. Nixtieq nagħtikom merħba fih dan il-Kumitat tal-Ambjent. Nagħti merħba wkoll li Ricardo Neiva Tavares, l-ambasċatur tal-Brażil għall-Unjoni Ewropea. Intom qed tospitaw dan is-summit u il-pajjiż illi jospita dejjem ikun aktar ambizzjuż minn kulħadd. Smajna minn Sulla Lond illi organizzazzjoni umbrella kem sejħa għal iżvilupp sostenibli intom tixtiequ tres u din il-kwistjoni. Ekki użbuk. Nadilek il-kelma. Grazzi tassew. Grazzi. Eżis panelist, eżis membri tal-parlament, sinjuri. Nishtiq nir-ingrazzja l-komitat tal-ambjent, saħħa pubblika u sikurezza tal-ikel, tal-istadina tijaw biex niddiskutu il- kwistjonijiet ewlenin tal-konferenza Rio Plus 20 li ser issir f'Ġunju 2012. Dan huwa avveniment kbir ħafna għal brażil għaliex aħna eh, ser inkun qed nospitaw il-konferenza 20 sena wara l-konferenza ta' Nazzjonijiet Uniti dwar l-ambjent u l-izvilup fl-1992 u kol ġewarijom ma importanti u kol għall-impen tradizjonali tal-Brazil fl-sforzi tiegħu biex huwa jagħti espressjoni konkreta għall-izvilup sostenibli. Għalija huwa għasodisfazzjon kbiri li nindirizza din il-kwistjoni kif diġà għamilt f'opportunitajiet oħra. Per eżempju, fil-Kumitat Ekonomiku Soċjali tal-Unjoni Ewropea f'Ottubru 2009 kif forsi jiftakar Sir Osborne. Dak iż-żmien riżoluzzjoni 64/236 kienet dwar abbozz li kienet tiġi diskuss ġewwa New York fejn jiena u l-President Luis de Silva konna nedejna l-idea illi nospitaw il-konferenza u din l-idea ġi fl-2007 fl-Assemblea Ġenerali ta' Nazzjonijiet Uniti hemmhekk dimna mill-qrib u rezoluzzjoni 64 tas-sitta daħlet l-iżvilupp sostenibbli fost l-anijiet ewlenin tagħha. Mod partikolar dawk li qed niddiskutu llum il-green economy fil-kuntest tal-iżvilupp sostenibbli u l-erda tal-faqar u qafas istituzzjonali għall-iżvilupp sostenibbli. Iżda qabel ma nindirizza il-suġġett ewlieni ta' dan il-panel hekk jogħġbok hekk jogħġobkom nixtieq ngħid kemmtejn dwar l-istennijiet ta' Rio Plus 20. Meta ġiet adottata riżoluzzjoni l-Assemblea Ġenerali ta' Nazzjonijiet Uniti ddeċidiet il-konferenza il konferenza Kiser ikolla lan illi iġġeddet l-impenn politiku fir rigward tal-iżvilupp sostenibbli valwa il-progress u d-diverġenzi fl-implementazzjoni ta' rakkomandazzjonijiet tal-konferenzi preċedenti u tidentifika kwistjonijiet ġodda u emerġenti. ksibna riżultati sinifikanti fl-1992 meta aħna adottajna strumenti internazzjonali kbar għall iżvilupp sostenibbli bħal dikjerazzjoni ta' Rio l-Aġenda 21 il-konvenzjoni dwar it-tibdil fil-klima, l-konvenzjoni dwar id-diversità bioloġika u l-konvenzjoni biex niġildu id-desertifikazzjoni. Rio Plus 20 trid isserraħ fuq dawn is-sisin b'saħħithom kif ukoll fuq il-pjan ta' implementazzjoni ta' Johannesburg biex tibni l-aġenda ta' żvilupp sostenibbli għall-20 sena li ġejjin. F'dan ir-rigward aħna nittamaw illi id-dokument illi għandu jiġi adottat ġewwa Rio li qed jiġi negozjat mill-buro tal-konferenza ser jagħti gwida politika tajba mingħajr ma jeskludi il-possibilità ta' deċiżjonijiet li jistaw joħolqu impatt. Id-diskussjonijiet dwar il-governanza, per eżempju, tista' twassal riżultati prattiċi pal per eżempju revizjoni tal-implementazzjoni tal-impenji li ġew maqbula b'mod internazzjonali. Se nitkellem dwar is-suġġett ewlieni issa ta' dan il-panel. Naħseb il il-kol naqblu illi l-isfida globali, l-isfida ewlenija illi għandna fi rigward tal-iżvilupp sostenibbli huwa dwar kif nistgħu naħsbu dwar soluzzjonijiet għal problemi ta' koerenza u koordinanza u koordinazzjoni illi jaffetwaw l-entitajiet ta' Nazzjonijiet Uniti u dawk marbuta mal iżvilupp sostenibli bħal eżempju il programm ambjentali tal-Nazzjonijiet Uniti l-UNEP, il-Komitat Ekonomiku Soċjali l ekosok il-CSD, il-Komissjoni l-Iżvilupp Sostenibli, il-CDS, l-OECD, l-UNDP, l-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol, l-ILO u s-Segretarjat tal-ħafna konvenzjonijiet ambientali. Biex aħna intejbu l efficienza istituzzjonali irridu nevalwaw kemm il-mandat kif ukoll il-prestazzjoni tal-istituzzjonijiet attwali irridu nifokaw ukoll fuq problemi kroniċi tal-arranġament istituzzjonali attwali pal per eżempju in-nuqqas profond tal-fondi internazzjonali inizjattiva trasferiment ta' teknoloġiji illi huwa meħtieġ għall-implementazzjoni effettiva tal-impenji marbuta mal-iżvilupp sostenibbli wara l-ewwel ta' Novembru din hija l-iskadenza għal kontributi nazzjonali għad dokument aħna ser nkunu f'pożizzjoni aħjar biex nagħmlu evalwazzjoni aktar fonda biex nirriformaw l-qafas istituzzjonali għall-iżvilupp sostenibbli aħna diġà nafu x'inhuma xi proposti u xi proposti tal laturi differenti. Hemm il-proposti tal-UNEO u l-UNEP qed tiġi użata bħala bażi għal dan. L-Istati Uniti mhix lesta illi timpenja ruha fir-rigward tal spejjes għall-finanzjar tas-sistema. Pajjiżi bħal l-Iżvizzera u xi NGOs huma favur li kunem hemm kunsilla l-iżvilupp sostenibbli taħt l-Assemblea Ġenerali permess ta' mekkaniżmu universali għal reviżjoni tal-impenji ta' implementazzjoni dan għandu jkun simili għall-istruttura tal-Kunsil ta' Drittijiet tal-Bniedem. Il-UNDP jikkonsidra illi il-vernanza tiġi organizzata fuq il livell lokali, livell ta' pajis, livell reġjonali u globali permezz ta' mekkanizmi li jeżistu f'kull livell. Iħtiġijiet u prioritajiet irridu jiġu nfasla fil-pajjiżi għandna jkollna approċċ minn isfel għal fuq. Il-gvern tal-Brażil għandu kos idea dwar dan is-suġġett. Jiena ser nipprova nwieġeb dak illi tkellem dwaru is-sulla Lond. Aħna ser u din l-organizzazzjoni Umbrella raġunijiet huma dawn aħna nemnu illi jekk irridu gvernanza internazzjonali aħjar dwar l-iżvilupp sostenibbli, aħna irridu nsaħħu ir-rwol tal-ekosok. Wieħed mill-entitajiet ewlenin ta' Nazzjonijiet Uniti taħt il-charter tiegħu. Dan il-mudell jissalvagwardja il-predominanza tal-istati membri fin Nazzjonijiet Uniti fit-teħid ta' deċiżjonijiet. Hemm bżonn ta' emenda għal Karta ta' Nazzjonijiet Uniti dan jista' jwassal għal konsegwenzi pożittivi f'setturi oħra. Biex nibnu dan il-pilastru ambjentali l-UNEP li taqa taħt il-responsabilità tal-ekosok trid tissaħħaħ. It-tieni net huwa importanti illi nisħu illi kwistjonijiet ambjentali mhumiex trattati b'mod esklusiv mill-UNEP aġenziji oħra bħal pereżempju l-FAO u l-Organizzazzjoni ta' Nazzjoni Uniti għall edukazzjoni xjenza u l-kultura l-UNESCO għandhom attivitajiet importanti wkoll fid-dominju ambjentali, dialogu tal-ECOSOC bl-istituzzjoni ta' Bretton Woods, WTO u l-UNCTAD ukoll jisħu kemm l-iżvilupp sostenibbli u hija kwistjoni orizzontali jekk din l-inizjattiva tinkorpora fija wkoll il-pilastru ta' sostenibilità serti tikkontribwixxi għal proċess ta' reviżjoni tal-mudell internazzjonali fil-kooperazzjoni għall-iżvilupp titizzom u dimajni għadajem il-prioritajiet ta' din il-kwistjoni. t-letnet u importanti illi ninnotaw illi twaqif ta' UNEO jista' jwassal għal spejjes addizjonali fil-finanzjar ta' din l-entità. Organizzazzjoni Umbrella permess tal-organizzazzjoni Umbrella nistgħu nikkoordinaw dawn l-inizjattivi attwali fl-istess waqt nagħtu gwida u trasparenza mtejba għal ħidma tas segretarjati u programmi marbuta mal-iżvilupp sostenibbli. Aħna nemnu bħal bosta pajjiżi oħra illi il-komunità internazzjonali trid tissalvagwardja il-vantaġġi politiċi li jinkisbu, li jinkisbu fid dibattitu li kena f'dawn l-ħar 30 sena. Aħna ma rridux illi il-Kommissjoni dwar l-iżvilupp sostenibbli taqa xi ftit lura. Irridu nosservaw il-pilastru soċjali, ambientali u ekonomiku. Ma rridux naqgħu lura billi nindirizzaw l-aspet biss tal-protezzjoni ambientali fl-iżvilupp sostenibli huwa importanti illi nisħu illi aħna naraw din l-idea ta' organizzazzjoni umbrella għal gvernanza tal-żvilupp sostenibli nħarsu għedin l-idea bċertu flessibilità. Irridu nippermettu li kunem proposta formali illi iddaħħal l-evoluzzjoni u kol fi diskussjonijiet marbuta ma dan il Kif tafu segretarjat ġenerali ta' Nazzjonijiet Uniti ġil maħluq fl-2010 ħollo panel li mamul minn 20 persuna bħal l-ex-president Norveġis u s sinjora Isabella De Xena. Il-ħidma trid intem l-aħħar tal-2011 u nittamaw illi l-ħidma li tinkiseb mill-panel tista' tagħti kontribut addizzjonali għal proċess ta' negozjati uffiċjali. Fl-aħħar net aħna nixtiequ wkoll naraw sem dejjem jikbar tal-partijiet interessati mhux governattivi f'dan id-dibattitu in-nisa, iż-żgħażagħ, l-imprenditori, il-setturi xjentifiċi, il-movimenti soċjali, dawn kollha għandhom influenza dejjem tikbe fl-implementazzjoni ta' deċiżjonijiet li jiġu għaddettati fuq livell internazzjonali u fuq livell ta' gvern. L-involviment ta' soċjetà ċivili ser tkun fattur fundamentali għal gvernanza globali ġdida u għal protezzjoni tal-popli vulnerabbli. Nixtieq nikkonkludi billi ngħid il Rio Plus 20 opportunità unika biex nerġgħu inqajmu din il-rabta Mario 92 b'mod partikolari il-kunsens internazzjonali dwar il ħtieġa illi approċ approċċ bilanċat tal-iżvilupp ekonomiku, il-welfare soċjali, il-protezzjoni ambientali dawn it-tlieta għandhom ikunu tlet pilastri interdependenti tal-iżvilupp sostenibbli f'dan ir-rigward ser ikun importanti illi jkun rappreżentanza politika għolja ħafna fri Opras 20 aħna naħsbu illi din ser tiżgura leġittimità fir-rigward tar-riżultati illi ser joħorġu minn Rio Plus 20. Grazzi. Tavares, uh, thank you so much for this presentation. Brazil is a perfect country to... Il-Brazil huwa il-pajis uh, perfett uh, biex jospita l-komunità dinija u nis inti referejt għal soċjetà ċivili illi inti tixtieq li tkun qiegħda hemmhekk u uh, Huwa moment eh, perfett li anka nilqaw issa fossna lil Derek Osborne illi huwa il-president tal-Stakeholder Forum tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali. U kellu rapport ukoll dwar ir u Plus 20. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna tal-li studentuni biex nkun hawnhekk eh, bħala rappreżentant tal-ECOSOC u anka biex napoġġaw il-xogħol tal-Parlament fuq dawn ix-xogħol huwa simbolu tal-Parlament illi qed jipprova jdaħħal is-soċjetà ċivili anka fil-affarijiet eh, tal-Unjoni Ewropea. Nixtieq nibda billi nieħu spunta milli dak li ntqal qabel dwar li nqogħdu nippuntaw subajna. M'għandniex nagħmlu il-Rio il-konferenza bħala konferenza fejn noqogħdu nippuntaw subaj lejn ħadd ieħor. Għandna nħarsu lejn anfusna għandna l-opportunità hawnhekk biex nistaqsu nafusek ux qegħdin nagħmlu biżejjed qabel ma morru nipritkaw lil ħadd ieħor x'għandu jagħmel. Jiġifieri neżaminaw lil nanfusna naraw x'qegħdin qegħdin nagħmlu jek ux qed nagħmlu l-affarijiet tajbin u naraw kif nistgħu ntejbu l-affarijiet tagħna biex inkunu preparati għal dan l-avveniment daqshekk kbira fuq il-governanza u adattat li wieħed jagħmel dan għax Eh, minkejja li diskussjonijiet dwar l-arranġamenti internazzjonali huma importanti, il-qasam l-aktar importanti huwa dak tal-governanza nazzjonali għax dawn huma sovrana f'ħafna mill-kustjonijiet u għalhekk jekk jagħmlu l-affarijiet jekk anzi jekk ma jagħmlux affarijiet bis-sens pajjiżhom ma jistgħux jagħmlu hekk fuq il-fora internazzjonali. Hemm bżonn tal-integrazzjoni l-koerenza anka fuq livell nazzjonali u anka hemm għodda nazzjonali biex inħarsu lejn din is-sostenibilità u eh, nixprunawhom il-ġdid punt li semma kemm il-darba dwar l-izvilup sostenibli huwa illi l-agenda tal-izvilup sostenibli miex edha biss fidejn l-ambientalisti u l-departimenti tal-ambjent u l-ministri tal-ambjent imma hija parti mill-ġestjoni ekonomika u għalhekk dawk l-aktar illi għandhom jihduha fidejhom huma l-ekonomisti u l-ministri tal-ekonomija fid-dinja x'qed inħarsu huwa lejn huwa lejn trasformazzjoni tal-istruttura tat-taxxa pereżempju fejn int li anka sar progress fl-Europa, imma il-progress sar bil-mod ħafna u maħnissa nimxu il-qoddim jekk il-Ministri tal-Finanzi eh, ma jitxaqilqux naqra. Kienaw min refera li jom bħala lajota l-as tal-finanzi qabel fil-diskors. Għanna bżon integrazzjoni aħjar tal-ġifiri finanzi u l-gvernanza tal-finanzi. Għanna fuq livell nazjonali internazzjonali bżonn ta' strateġiji ta' żvilupp sostenibbli u din eh, suppost se tkun ir-riżultat ukoll tal-konferenza ta' Rio kif qed naħdmu fil-pajjiż dwar l-iżvilupp sostenibbli u l-istrateġiji marbuta ma' dan u kif se jsiru fuq livell internazzjonali ma rridu nerdaw inġedduhom daw. Jiddispeċini ngħid li anka l istrategija tal-iżvilupp sostenibbli fl-Ewropa kważi kważi eh, hija moribonda. Ma tantx smajna aktar eh, fuq eh, issa qed nitkellmu dwar l-effiċenza fir rizorsi u l-istrateġija tal-2020 għandna bżonn nerġgħu nagħtu ħajja mill-ġdid lil din l-istrateġija tal-iżvilupp sostenibbli anka fl-Unjoni Ewropea u jkollna anka għanijiet aktar ċari. Irridu naħsbu forsi mill-ġdid dwar ir-rwol illi għandhom l-entitajiet differenti biex aħna nisimaw il-partijiet kollha tal-soċjetà ċivili, korpi ta' pariri per eżempju, kunsilli, anka daw twafqu f'ċertu postijiet imma isom palissa qegħdin jisparixxu għalhekk għandna nerġgħu intuhom ħajja minn ġdid. Il-gvernijiet reġjonali, lokali, dawn huma wkoll kruċjali għal eh, il-progress fil-iżvilupp sostenibbli. Eh, Eh, eh, semma li għanna ninkoraġġuhom l-autoritajiet lokali. Ħafna eh, ħafna drabi dawn fil-fatt huma dawn l-entitajiet fuq livell lokali u reġjonali li jkunu qed imexxu dan l-iżvilupp sostenibbli għandna bżonn nisimgħuhom frijaw qegħdin jagħmlu fl-bliet tagħhom u anke biex jagħmlu progress u x'jistgħu jagħmlu l-gvernijiet nazzjonali biex jisaħħu l-awtoritajiet reġjonali u lokali biex jagħmlu l-parti tagħhom f'dan l-iżvilupp sostenibbli. U dan huwa eh, part din hija part importanti mill-governanza. Mbagħad smajna wkoll ir-rwol tan-negozji il-gvernanza l-importanza tal-negozji u koll hija parti importanti ħafna biex jimmexu din l-agenda tal-izvilup sostenibli. U għawnek għet nitkelmu dwar kondizjonijiet li għatu l-kapacitajiet, enabling capacities li smajna ħafna dwar dal-ħodu. Rridu naħsbu kol dwar għalfej edin hemm il-negozji xinu l-rwol taħom. u eh, anka biex naraw li ikunem il-kontabilta sostenibil ta' u kol pala parti minn dawni negozji madwar il-dinja. Ġifiri dawn huma ftit mill-kustjonijiet li morru li lin mill-affas internazzjonali, issa fuq il-livell internazzjonali ma tantx għandi wis xinżit eh, ma dak li ntqal tiġa mill aħna mill-komitat tagħna nappoġġaw kwalinkwa arranġament li jista' jsaħħaħ il- Eh, eh, l-entitajiet fuq livell eh, internazzjonali anka l-UNCSD għamlu monitoraċ dak li sar f'dawn l-aħħar 20 sena mill-ewwel summit frio għalhekk huwa importanti li naraw ukoll Eh, fejn il-prestazzjoni, għalfej il-prestazzjoni miex tabita skem kienet fil-bidu, jina naħseb li għawnek, rridu nħarsu lejn strutturi ġodda għal promozzjoni tal-izvilup sostenibli u naraw illi dawn jinvolvu anka l ministri tal-ekonomija, tal-kummerċu tal-finanzi illi wara kollox għandhom fidejhom l-istrumenti biex jippermettu dan l-izvilup sostenibli u kwalinkwa struttura li noħolqu irridu noħolquha eh, u naraw min ħajkun qed jipparteċipa fiha u nwafquha fejn tista' ssir dil parteċipazzjoni minn dawk li jieħdu id-deċiżjonijiet fuq eh, kwistjonijiet ta' pereżempju taxxa u finanzi u investiment. Imbagħad għal darboħra irridu naraw x'se nagħmlu biex insaħħu l-makkinarju fil-ġnus eh, maquda fissa u aħna nappoġġaw dak kollu li ġew suġġerit f'dan il-rigward anka l-arranġamenti eh, tal-pajjiżi infushom u l-aġenziji li jaħdmu internament eh, kif daw eh, jista' jkollna pereżempju eh, aġenzija interna li li uh, taqqat l-aġenziji kollha uh, u tintegrom biex eh, jikkumplementaw eh, dak li jsir fuq livell intergovernattiv dawk huma ftit mill-sibijiet tiegħi dwar il-governanza fuq livell lokali, reġjonali, nazzjonali eh, u anka internazzjonali jiena għandur għal ewwel punti għaj tal-konklużjoni li qabel anzi barra li nkunu preparati biex immorru Rio għanna u koll l-ewel neżaminaw l-arranġamenti tana eh, għal dan l-izvilupp eh, sostenibli nħajsu lejn il il-pazza tal-karbonju li qed inħallu aħna x'qegħdin namlu biex eh, nassistu eh, anka fir-rigward eh, ta' dak li qed isir anka fl-ODA mhux biss fir rigward ta' kwantita manka kwalità. Eh, irridu naraw ukoll li ma' attivitajiet ħajjejnu l-iżvilupp sostenibbli fil-parti tad-dinja fejn il-ċittadini huma aktar sfortunati jew anqas sfortunati. Naraw ukoll x'pressjonijiet qegħdin nitfgħu fuq il-foresti pereżempju. Eh, il-kilba aħna li għandna l-fuel għal karozzi għal l-avjazzjoni u eh, forsi għedin nimbuttaw biex jinħolqu dawk il-biofuels partijiet tad dinja fejn eh, aħjar eh, ma jistirux. Iġifiri dan il-footprint irridu u kol inħarsu leħ u niddiskutuħ fil-rigward tal-relazzjoni tagħna mal-komplement tad dinja Grazzi ħafna. Grazzi sew Derek, ekkosok fil-fatt ukoll kienu jitħejji rapport, il-Parlament għadu ma xemmek, pero wara li il-Kummissjoni tkun ippubblikat komunikazzjoni ħana nagħmlu hekk fil-ħarifa u l-footprint tagħna fl-Unjoni Ewropea għandu jitjieb ovvjament għaliex inkella jrid ikollna żewġ pjaneti, anzi żewġ pjaneti u nofs li kulħadd ikun irid jagħmel dak kollu li ħana nagħmlu fl-Ewropa u partijiet oħra fid-dinja. Għalhekk jiena ħaniġi issa għal Sandror Fulop u intom għandkom il-presidenza fl-Unjoni Ewropea bħalissa. U għawnek kan itkellmu dwar il-Kummissarju Parlamentari dwar il-ġenerazzjoni futuri. Kif namlu, kif erbu l-sfidi għan qoddimna? Grazzi ta' stessu President ta' bilħa l-Ombudsman għal ġenerazzjoni futuri dinija pożizzjoni prinċipali u nix nitkellem dwar l-ombudsman għal ġenerazzjoni futuri bħala waħda mill possibilitajiet ta' sviluppi futuri kemm fuq fu livell nazzjonali u dak internazzjonali. Però jekk tippermetti li nixi najt eżattament xirridu nirrepetu f'kull darba. Is-soċjetajiet qegħdin ingannaw lilhom infushom mhux qed narfu il-kriżi ambjentali li qiegħda dejjem taġġel u taċċellera u rridu nasbu wkoll dwar il-konsegwenzi futuri. Għalfejn, għalfejn qed ningannaw lil nanfusna Għana forsi mhux daqshekk interessati fi kwistjonijiet ekonomiċi, soċjali u ambjentali u għalhekk għandna zbilanċ fil-arranġamenti legali u amministrativi feħdan il-gvernijiet. Aħna għandna awtoritajiet ambjentali fil-gvernijiet tagħna però jaħdmu għal annijiet soċjali u ekonomiċi u għalhekk xi drabi jidħlu <laughs> jkollhom situazzjoni insejħulhom skizofreniċi. Naraw is-soluzzjonijiet, però din hija kwistjoni ta' żmien. Jekk is-soluzzjonijiet jiġu malajr, aħna dak il-ħas naraw sforzi xjentifiċi mill-ġnus maħudi, mill-IPCC, eh, Global Outlook, u anki gruppi ta' riċerka indipendenti bħal eh, rapporti li jisiru, mfasla, l-soċjetà ċivili, l-isforzi tagħha naraw eh, komunitajiet alternativi lokali ah, li fitxu għal soluzzjonijiet lokali għall enerġija l-ilma u anki l-produzzjoni tal-ikel. U naraw ukoll istituzzjonijiet indipendenti U naħseb li il-Rio, il-konferenza u l-proċedura Rio Plasten toffri opportunità tajba ħafna biex nintroduċu għaliex ir-rezoluzzjoni tal-Assemblea Ġenerali qed tiddetermina l-annijiet prinċipali ta' U fil-fatt Rio Plasten qed jitkellmu dwar eżattament daw il-problemi u possibiltajiet ta' soluzzjonijiet. Għalhekk Xistaw ikun, ikun l-kontribut tal-Europa? Naħseb li l-Europa għanda livell oli ta' kultura u sfond xjentifiku għal klarifika kontinua ta' dawn il- krizi sistematika ambientali u naħseb ukoll li l-Ewropa tista' toffri eżempji tajbin ħafna il-konvenzjoni Orbus ġiet imsemmija diġa darbtejn u anke llum li hija rivoluzzjonarja f'ħafna aspetti. U għaftajim internazzjonali fejn il-partijiet fuq livell nazzjonali u internazzjonali isibu soluzzjoni ta' proċedura u din hija sistema ta' partiċipazzjoni pubblika dwar ir-regola li kien jeżisti mod mifrux U l-Unjoni Ewropea tista' toffri eżempji speċifiċi bħal kummissjoni parlamentari rigward il- il-Kommissjoni Parlamentari għal Ġenerazzjoni Futuri u issa permettu li nitkellem dwar il- l-Ombudsman għal l-Ungerija Kommissjoni Parlamentari għal futur, ġenerazzjoni futuri u dan ilu jaħdem għal ammont ta' snin u kena esperienzi pjuttost tajbi. Jiena naħseb li l-istituzzjoni tal-Ombudsman ġi ivvintat sabiex indirizza il-problemi sistematiċi preżenti tagħna. Għaliex huwa entità multidisciplinari huwa bażiku għandu żewġ ħidmiet bażiċi biex jitratta l-elementi u b'dan il-mod aħna nkunu nistgħu najnu komunitajiet lokali u NGOs dawn qegħdin jitrattaw ma' kwistjonijiet jew konflitti ambjentali tagħhom u nistgħu niġbru l-esperjenzi tagħhom u anki nresquhom lejn il-skrifanijiet tal il-nimħalfin u l-avukati. il skrifaniji tal il nimħalfin u l avukati il Barra minn għana t nagħmlu riċerka għaliex aħna naraw li l-kjarifika tassew huwa punt li huwa nieqes u għalhekk aħna rridu niċċaraw iktar l-affarijiet. di għal kwistjoni ta' indipendenza. Aħna indipendenti fil-metodologi, fil-sens metodologiku. U għalek l-ombudsman ġenerazzjoni futuri mumiex marbuta għal ferat ta' liġi amministrativa u lanqas għal ma' ferat ta' xjenza u għalek aħna nistaw namlu riċerka tagħna mod multidisciplinarju u aħna wkoll indipendenti mill eh, diffikultajiet lew limitazzjoni ta' amministrativi, ġifri nistaw għataw bizzejiet ħin fuq il-problemi jekk dawn jixir ilhom fi sfera governattiva. Aħna ma nistawx nindirizzaw b'mod il-kunċett ambientali x'mandniex biżiet ħin u dinja nassa qawwija li rid nippruvaw nevitaw. Xi ħaġa dwar l-FGO, ġifiri il- ħidma u riżultati ta' ġenerazzjoni futuri tal-ombudsman di tinvolvi ftit impiegati u ma nistawx nilqaw aktar minn mint konflett eh, ambientali kull sena, però dan huwa tajnuna kbira għal eh, komunitajiet lokali kif diġaħat. U nista' nerġa' lura l-kwistjonijiet metodoloġiċi tal-uffiċċju tagħna u għalhekk aħna qegħdin nippruvaw rridu nippruvaw nikkjarifikaw il-konflitti tagħna. Niksbu karti li mhux ġejjin mill- autorità waħda imma minn autoritajiet differenti naħdmu mal-NGOs, mal-esperti, immorru postijiet fuq il-post. Aħna nagħmlu abbozz, naraw is-sejbit tagħna u inqasmu inqasmu fost il-partijiet interessati u anki namlu monitorraċ wara. U dan jaħdem. Dan kien ta' għajnuna kbira għal komunitajiet lokali u l-NGO stana. Aħna niġbru kol l-esperienzi minn każijiet individwali u noħorġu bi proposta leġislattiva u aħna wkoll nagħmlu riċerka fuq il-loqsma ta' l-klima, alternattiva għal-klima wkoll indikaturi ekonomiċi li lim il-GDP, nappoġġaw il-lawkolitajiet komuni u naraw li konna budget sostenibli u tajpa l-ambjent u niproponu kol aspetti leġislattivi ġifri kif tistaw tistennew minn din l-introduzzjoni qasira aħna qed niproponu ombudsman għal ġenerazzjonijiet futuri kullimkien fuq livell nazzjonali, reġjonali u anki fuq il-livell ta' ġisma' uda. Dan għaliex ingan huwa wiesa, speċjalment l-ingan tagħna rigward l-ambjent. Allura għandna bżonn kjarifika kontinwa ta' din is-sitwazzjoni. U wieħed jew tnejn FGOs huma jaħdmu jitfit allura irridu naraw il-livelli kollha li jaħdmu kif suppost u id-Departiment eh, Nazzjonali l uffiċi tiegħi jaħdmu jagħmlu l-analiżi neċessari u jagħmlu madwar hemm madwar sitt organizzazzjoni ta' ġnus maquda li jagħmlu monitorraġġ u jikkontrollaw u jikkjarifikaw dat tip ta' xogħol allura dan ifisser livell globali u dan ikun żvilupp organiku. U dan ma jkunx jiswa flus għaliex l-infrastruttura hija diġa qiegħda hemm u tibat messaġġ u sinjal qawwi lid-dinja popolazzjoni tad-dinja dwar l-impenn ambientali tal-konferenza tal-Rio Plus 20 u nirringrazzjakom tal-li kellni din l-opportunità. Mehmet, Sandra Filip, uh, uh, Worldwide Ombudsman for... Anna, nirringrazzja l-Ombudsman tal-globali, għal anke ġenerazzjoni futuri, għal din kwistjoni innovativa. U issa nagħti l-kelma lil Maja Goppel, id-direttur għal futur tal-futur tal-Dipartiment tal-Ġustizzja, The World Future Council, inti taħdem fil- eh, Dipartiment tal ġustizzja u inti ħatati kontribut għal dibattitu Tana, grazzi. Um, grazzi, grazzi tal-li studentni hawnhekk, dak li nixtieq nagħmel jien huwa li nikkontestualizza ħafna mill-affarijiet li diġà għallu dwar ir-riċerka dwar il-gvernanza ta' suċċess marbuta mal-iżvilupp sostenibbli, imbagħad nitkellem dwar din l-istituzzjoni ta' ombudsman għal ġenerazzjoni tal-ġejjeni. Għaliex aħna nħossu li din tista' tiġi implementata, tista' tkun istituzzjoni li tixpruna dawn il-bidliet dawn il-bidlit li qed nitkellmu dwarhom hawnhekk illum. Ikun hemm rabta man-nies eh, fit-tri illi tkellmet dwaru Elizabeth Thompson fil-laqa ta' tħejja ġewwa New York hija qalet illi n-nies id-dar ma jafux x'qed jiġri, x'qed jiġri fin-Nazzjonijiet Uniti, x'qed jagħmlu dawn in-nies. U għalhekk irridu natu t-tifsira u kol tal-affarijiet li n-negozjaw l-nis komuni. U bekk din l-istituzzjoni tkun tista' toħloq din il-konnessjoni maċ-ċittadini u mal-partijiet interessati involuti. Ukoll il-gvernijiet ikunu jistgħu jaraw x'inhu tħassib taċ-ċittadini u fejjem nuqqasijiet fl-implementazzjoni tal-politika tista' tkun kontribuzzjoni importanti biex nantiċipaw ċertu kwistjonijiet u nuqqas ta' gvernanza, ċertu affarijiet jidru tajjeb meta jkunu fuq il-karta ma qatt ma jaslu għand il-popolazzjoni. Għalhekk nixtieq infakkarkom dwar l-ewwel summit ta' żvilupp sostenibbli għal dwar l-iżvilupp sostenibbli dan huwa proċess illi jirrappreżenta tranzizzjoni mill-pjan tradizzjonali lejn sistema adattiv li tadatta li tkun tista dejjem tittejjeb u għalhekk din l-idea ta' affarijiet li jitbasru minn qabel u tmexxija tinsab wara. Din tikkompeti ma' valuri illi jinsabu fil-soċjetà illum. Dan jġenna biex namlu rekonċiljazzjoni bejn iċ-ċiklu elettorali fuq medda qasira ta' żmien ma' pjanar fuq medda twila ta' żmien. Lan ta' kabir ekonomiku e, kif jinsab palissa sostenibilità ambientali u soċjali akbar, għalhekk dan id-dibattitu dwar l-lien e, mill-GDP huwa e, Importanti jatina opportunità biex aħna u ruħna mal-popolazzjonijiet l-indikaturi ma jarawx biss numri u jqodu jisparaw numri jdu dan huwa konsistenti dan huwa li aħsbu dwar dan il-proċess li kollox jiġu żviluppat mod konġunt u għalhekk naraw numa mal-bilanċi wara dawk li aħna qed nitkellmu dwaru. Rridu nużaw dawn il-mezz, dan il-mezz ta' kejl biex aħna nkunu nistgħu nifmux x'qed jiġri u nipermettu li kunem koalizjoni ġodda kapital soċjali illi jinħoloq bejn ċertu persuni illi soltu ma jitkelmux bejnietum. U għalek il-gvernanza hija proċess għan opportunitajiet illi dan namluħ b'mod aħjar b'mod aktar inklusiv. It-tielet punt huwa il-vantaġġi tal-koerenza politika permess ta' din il-koordinazzjoni akbar biex nimxu lejn id-deċentralizzazzjoni. Irridu bażi komuni Eh, importanti għal sistema tan nazzjonijiet Uniti imma rridu nipermettu biex il-pajjiżi u settings kollha differenti fejn hemm kulturi differenti huma jiżviluppaw soluzzjonijiet konkreti fir-rigward ta' din il-viżjoni komuni fejn qed ngħixu fuq l-istess pjaneta flimkien għal żmien twil u ngħixu kuntenti kollha kemm aħna rridu nsibu dawn is-soluzzjonijiet differenti biex dan ikun jista' ta' bilħaq jitwetta. U għalhekk naħseb illi dan għandu jiġi indirizzat fir-rabta ta' gvernanza fuq bosta livelli u l-mod kif inħarsu leja. Qed naraw li l-progress issa kien bil-mod u il-Kunsill tal-Iżvilupp Sostenibbli f'dan qegħdin naraw li hemm progress li għaddej bil-mod. Il-fiduċja fl-istituzzjoni politika politiċi u rew illi 74% jaħsbu illi hemm bżonn ta' aktar riforma, 71% sentej wara xulxin qablu illi l-politika tipproteġi l ġenerazzjonijiet tal-ġejjin enka jekk dan ifisser illi l-ġenerazzjoni ta' twali jagħmlu xi sakrifiċċji. Irridu niżguraw ħajja tajba għal ġenerazzjoni attwali mingħajr ma nissagrifikaw il-ġenerazzjonijiet tal-ġejjini. Dan huwa punt li qed narġgħu naraf fuq l-aġenda din hija opportunità anke jekk waħda illi tbeżana illi l-effett tal-mudell ta' żvilupp mhux sostenibbli huwa effetti huwa jidher ħafna bħalissa. U għalhekk ma nistgħux nibqgħu għaddejjin bil-xogħol tagħna ta' kuljum. Huwa importanti li plus 20 jindirizza dan Irrid jifhem dan ma jipretendix li hemm xi pjan ġdid imma jgħid iwa għandna determinazzjoni ċara, għandna nis ġodda involuti, għandna responsabilità kbira fil-konfront tal ġejjini Kien hemm rapport illi diġà kien identifika dan il-punt bħala waħda mill-problemi ewlenin illi għanna u d-dimna. Għanna għetna ġiċu kifet namlu għalix nistaw nifrankaw għallum. Il-ġenerazzjoni tal-ġejjini ma jivvutawx mandomx poter politiku, ma jistawx jisfidaw deċizjonijiet tagħna iżda ir-riżultati tal-rabtiet tal-lum din jalqu l-alternattivi għal ġenerazzjoni tal-ġejjini dan kien fl-1987 dawk il-ġenerazzjoni tal-ġejjini l-lum għandhom 23-24 sena edin naraw illi tħassib dwar is-sitwazzjoni globali huwa l-aktar fost iż-żgħażagħ. Din l-idea li konna dan l-ombuds person għandha tolqot l-aktar il-żgħażagħ u tfal. Huma resqu l-proposta għal panel ta' sostenibilità globali u ma dan qed jifmuh u ma jidmorru għand minn ifassal il-politika forsi jisimawom, imma eh, kliemhom jaqa' fuq id-nejn toros xejn ma jiġri. Konsultazzjoni eh, sir għal xej, wieħed joqgħod jikteb ħafna dokumenti imma ma jitwettaq xejn fejn u l-effett fejn edin naraw effett fis-sistema attuali hemm bżonn ta' xi ħadd fih dan il-gvern li jkun jista' jaħdem eh, minn għandu kunu nistgħu nġibu xi informazzjoni dan din hija xi ħaġa importanti għaż-żgħażagħ. Għalhekk jiena sodisfatta ħafna illi din l-idea qed taqbad sew hija opportunità tagħti potenzjal biex jibda l-proċess biex in-nies jibdew jitkellmu flimkien. Hija xi ħaġa affaxxinanti illi naraw il-Parlament illi qed jospita din il-laqa u hemm sessjoni ta' Green Week li qed ospita il-Kummissjoni. Jina nixtieq nistieden il kulħadd biex jimpenja ruħu f'din id-diskussjoni u biex jara kif nistgħu navvanzaw jew nibnu diġà fuq il-kunsilli attwali tal-iżvilupp sostenibbli hemm diġà staff illi jinsab hemmhekk ma nix għalfejn nissostitwuh iżda hemm għajdut illi l-idea dwar Ewropa 2020 hija dwar tkabbir inklusiv u għaqli. Irridu nikkonsidraw l-iżvilupp bħala ambjent, il-loġika tiegħu, l-ekosistemi tiegħu, il-validità tiegħu fih dawn dawk is-sistemi soċjali hemm aħna l-bnedmin u hemm ekonomija wkoll li għandha tiġi infasla b'tali mod illi l-bnedmin ikunu jistgħu jikkollaboraw b'suċċess u ma jħassrux il-sisin fuq ix huma mibnija. Hemm bosta livelli u l-ekonomija ma tistax tibqa' il-fattur dominanti Aħna ippruvajna nħadnu dan id-dibattitu billi nres u proposti nista' nara dikjarazzjoni ta' li titratta l gvernijiet u l-mod kif jindirizzaw dan il-punt għandna koll l numru tlieta ta' trattat ta' Lisbona il-benessri tal-persuni u għawħet mill-għandijiet ewlenin tal-Unjoni Ewropea Dan jista' jaħdem minn l-ebda emendi ta' trattat u mbagħad għandna l-emenda kollha il-dibattitu kollu illi joħroġ mill-panel ta' sostenibilità globali. Rajna eżempji dwar kif taħdem istituzzjoni għandna netwerk ta' ombudsman Ewropej, ħafna minnhom m'għandhomx mandat neċessarjament, imma hemm l-istituzzjonijiet, l-istati membri kważi kollha għandhom dawn il-mandati u nistgħu dawn il-mandati inwasluhom għand il-persuni komuni. Jina nsab ħerqana li nwieġeb il-mistoqsijiet ta'kom, grazzi. Maja. Grazzi ħafna Maja. Il-politika tal-ġenerazzjonijiet tal-ġejjini jekk tħares lej eh, l-ekonomija tara eh, l-atturi involuti għandek il-politikanti li ħarż lej leġizlazzjoni u l-elezzjonijiet u Um, umbat dawk li ħarsu lejn iż-żaza li huma l-ġejjini tagħna. U din huwa din hija importanti eh, għax inħarsu lil mill-terminu tagħna biss. Eh, Kellna dejjat sbieħ għalkemm jiena tandi naqra konfużjoni f'moħħi Eh, xem l-ombudsman u l-idea li dan il-korp li huwa indipendenti sa jaħdem b'mod indipendenti li hija xi ħaġa sabiħa f'istituzzjoni bħal din. Mbagħad għandek l-aġenziji l-oħra tan-nazzjonijiet tal ġus maquda illi anka koordinazzjoni bejniethom din l-umbrella li tiġborhom taħtom u mbagħad hemm il-kunsill Issa x'se nagħmlu se niżviluppaw l-UNDP jew il-UNO e u ħajkonna għalek ħin biex uh, ikonna mistoqsijiet għal-kem sissa man talab uh, ħat ma talab uh, li jagħmel xi mistoqsija, però eh, dan kien bidu tajjeb ħafna biex eh, nibdow eh, dan il-proċess hawnhekk fil-parlament u fil-ħarifa aħna wkoll se jkollna rapport min-naħa tagħna u ħan ngħidu eżatt il-pożizzjoni tagħna għalhekk kien lejl ndur pen il lejl ambaxxatur u jagħmel kelmtej biex jalaq. Komment wieħed fil-qosor dwar xi ħaġa li ġiet semmija mis-sur Osborne, hekk kif kien qed jirreferi għal Brazil, il kusuni tal-biofuels fil-qosor. Il-President Lula, l-ex-President, eh, bħal kolesterol li se kolesterol tajjeb jew ħażin. Aħna fil-Brażil aħna fiduċjużi illi aħna għandna eh, din il-kustjoni illi eh, hija pożittiva. L-ewwel net aħna nużaw biss porzjon żgħira wieħed fil-mija biss ta' pajjiżna biex niproduċu l-etanol għal fuels. Eh, eh, il-tkabir il, seba għal kull wieħed meta paragonat mal-amħa, mal-amherrun. U hija il-bot mill- mill-foresti Eġifiri memx dak l-impat fuq il-foresti u dak li xtaqt nejtina dwar il-komment illi għamel il-sur uh, Osborne. Grazzi ħafna tal-komment tijak. Għanna dibattitu qawwi għawnek dwar il-biofuels u l espejjes u l-benefiċċi eh, li dan iġib mija u aħna eh, fil-fat sensitivi ħafna dwar eh, l-effetti kollaterali li dan jista' ikollu hawnhekk eh, aħna fl-Ewropa eh, eh, sensitivi ħafna dwar din il kustjoni mela. Kellim li jmiss, l-idea tal-ombudsmanija waħda dija tajba, il kustjoni ta' fejn Għedin namlu progress jew le, din hija l-mistoqsija fil-fatt. Meta kont student il-kelma ekoloġija laqas kienet imnizla fid-dizzjonarju laqas kienet teżisti. Jiġifieri progress sar jekk huwiex bizzejiet, jekk aħniex veloċi bizzejiet, eh, dik hija waħda mill-mistoqsijiet kbar li għandna il situazzjoni tal-indikaturi ambientali għedin morru għallar imma fl-istess eh, waqt eh, l izvelup kien importanti ħafna l-Afrika eh, se fis-snin li ġejjin ħajkolla aktar popolazzjoni kbira miċ-Ċina u eh, rridu nkunu preparati għal dan għad baqanna x'naħdmu u għal ġenerazzjonijiet tal-ġejjini irridu naħdmu wara din eh, dan iżida fil-popolazzjoni, fil mbagħad il-popolazzjoni se tkun stabbli. Eh, jiena ħajkolli e, eh, niskuza ruħi tal-li kont tal-li provokajt l-ambasġatur tal-Brażil fir-rigward tal-fuels imma il-problema veru miex edha fil-Brazil imma foqsma f'partijiet oħra ta' dinja iva jista' jkun li jkun hemm problemi jekk eh, tintuża l-art agrikola għal produzzjoni tal-biofuels. Eh, mela nispera li taċċetta l-iskuża tiegħi. Jiena xtaqt tinżid xi ħaġa waħda dwar l-idea tal-ombudsman eh, li għandna nistudjawha aktar Eh, Pero din mux waheda ma nix nistudjawa waheda ma nistudjawa ma ideja toħra li semmow il-parlament eh, u kol forsi jista jħares lejn il possibilta ta' xi orti eh, ambientali biex jati aktar saħħa għall-istrutturi governativi li jistaw jinħolqu din hija eh, eh, ideja li forsi veru, ideja li għanna nħarsu leja eh, sow. Il-komitat għamel smieħ xie xur mill mill dawk illi qegħdin jippromovu dan il-qorti tal-ambjent Eh, tisir studju minn Peter Lise u fil-fat daw ħajerġaw jarawa din il-kustjoni eh, anka fil-komitat biex jaraw Eh, kemm aħna attivi fil-promozzjoni ta' din l-idea. Nirringrazzjakom ħafna kienet eh, eh, sezzjoni utli ħafna ġbalna ħafna dejat zbieħ li ħanna ħan nipromovu meċu il-qoddim anka suċċess ta' din il-Rio Plus 20 aħna ħajkonna zgur delegazzjoni f'dik il-konferenza u ħatarana emmek eh, frio, probabli. Grazzi ħafna, nirringrazzja l-interpreti tax-xogħol tagħhom.